rapport dwar tal-Budget Ġenerali tal-Unjoni Ewropea sena finanzjarja 2012 kif modifikat mill-Kunsill u għanna rapport mill-Onorevoli Bogel mobilizzazzjoni tal-istrument ta' flessibilità. Niftaħ id-dibattitu u ser titkellem il-kollega Francesca Balzani. Rapporter tagħna, ek joġbok Onorevoli Balzani. Grazie President din neħxu fi żmien ta' kriżi. U din kriżi miex waħda ekonomika biss, imma hija kriżi fil-fiduċja wkoll. Kriżi tal-fiduċja illi qed u liċ-ċittadini kollha l-iktar li żgħażagħ illi jsibuha aktar diffiċli għalhekk illi kollhom irrieda il-kuraġġ illi jibnu l-ġejjeni tagħhom. Biex niġġieldu din il-kriżi, biex tiġġieled din il-kriżi l-Unjoni Ewropea nedit sfida, sfida anke għalija stess strateġija l-kbira għall-Ewropa 2020. Strateġija illi għalhekk trid tiġġielet dan in-nuqqas ta' fiduċja trittejna nerġgħu nibdew it-triq għall-futur aħjar, għall-benessri aħjar. Għal dan stant il-Parlament poġġa fil ofol tal-budget 2012 il-finanzjament ta' din l-istrateġija. Beda bl-ewwel priorità tiegħu Ewropa baktar impjiegi. Ewropa b'impjiegi ta' kwalità, Ewropa illi trid tinnova, trid tagħmel ir-riċerka. U għal dan il-għan aħna bħala parlament tlabna u qegħdin nitolbu aktar riżorsi fi programmi ewlenin. Tlieta il-programm Lifelong Learning, is-seba programm AFAS u il-programm CHIP. Għalhekk illum irridu nkunu koerenti, irridu nagħtu segwitu għall-intenzjoni tagħna stess. Irridu nibatu sinjal pożittiv. Għaldaqstant, irridu nibdew nibnu dan il din il-triq, din il-modija, mod konkret, ma rridux nifinanzjaw strateġija kontra il kriza li x'nisabu fuq tal-kriżi. Jekk dan nagħmluh ikun sinjal ħażin ikun sinjal illi diffiċli wieħed jispjegah illum iċ-ċittadini qegħdin jistennew koerenza, serjetà u mhux qegħdin ħarsu huma biss lejna. Anke is-swieq din is-sena moħħhom fid-deċiżjonijiet illi qegħdin nagħmlu aħna fl-abilità tagħna illi nieħdu id-deċiżjonijiet meħtieġa biex nerġgħu nibdew fit-triq tal-binja tal-futur tagħna u għalhekk huwa importanti li nibatu sinjal pożittiv rridu budget mhux biss illi jibda jibni l-istrateġija 2020 imma jkun importanti wkoll illi dan nagħmluh fi klima ta' kollaborazzjoni fost l-istituzzjonijiet irdu nibatu sinjal tajjeb illi dan il-Parlament kien jafda fl-evalwazzjonijiet tal-Kummissjoni. Kummissjoni tagħna qed taħdem bl-aħjar mod bħalissa. U għalhekk il-Parlament saħaq illi l-istimi tiegħu huma ta' min jagħti kasom dwar il-ħtiġijiet tal-pagamenti. Hemm emerġenza oħra fil-Mediterran ħafna pajjiżi qegħdin jibdlu l-approċċ tagħhom istituzzjonali u għalhekk l-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa' barra minn dan il-kuntest. Irrid ikollha rwol ewlieni dwar il-politika internazzjonali. Lastant hemm il-ħtieġa illi nirreaġixxu għall-kriżi illi ikonna tmexxija imġedda fuq il-xena internazzjonali aħna qegħdin nitolbu illi jiġi użat l-istrument ta' flessibilità għal dan il għan Irridu mhux biss nirbħu dawn l-isfidi li għanna qudiemna. Irridu nagħtu fiduċja, prova ta' kredibilità, prova illi ta' min jafdana, prova li ċittadini u l-istituzzjonijiet l-oħrajn. Jina naħseb li apparti dan għandna sfida oħra. Dan irridu nagħmluh b'mod trasparenti u l-qari tal-budget tagħna mhuwiex biss dwar in-negozjar imma huwa dan il-budget illi huwa meħtieġ għal 2012 għaliex ser ikun importanti wkoll insibu ruħna fuq pożizzjoni komuni. Din is-sena b'mod ċert, b'mod ta' malajr biex nagħtu l-idea illi l-Ewropa taf issib li l annifisa meta ikolla bżonn ta' melek. Grazzi. Grazzi, grazzi tassew. Onorevoli Balzani, issa il-kellim li mis José Manuel Fernandez li huwa korraporter. Vivemos uma crise financeira, económica e social. Grazzi, grazzi President. Għaddejjen minn kriżi ekonomika, finanzjarja u soċjali għalek l-istituzzjonijiet kollha jridu jagħmlu sforz kbir Irridu niżguraw illi dawn l-istituzzjonijiet ikollhom ir-riżorsi illi jeħtieġu biex ikunu jistgħu jindirizzaw l-isfidi il qegħdin jitolbuna li nindirizzaw iċ-ċittadini tagħna. Dan huwa waqt ta' kriżi. Huwa wkoll mument f'waqtu għall-euroxettiċi, għall-estremisti, għall-estremisti tal-lemin illi qegħdin jappellaw għall-populiżmu qegħdin jilagħbu bil-beżat tan-nies. Huma qegħdin jaħtfu din l-opportunità biex ipoġġu f'dubju dawn l-istituzzjonijiet iżda anke dawn in-nies ma jistawx jgħidu illi maħniex nagħmlu sforzi qegħdin nam l-istituzzjonijiet kollha qegħdin jagħmlu tnaqqis għal budget tal-2012. Qegħdin naraw illi l-ammont tanfiq għall istituzzjonijiet kollha huwa 5.59 fil-mija tal-budget totali tal-Unjoni Ewropea. Irridu nisfuq ukoll dwar il-fatt li aħna morna lilin mill-istennijiet li stabilixxa l-Kunsill. Danna minnih billi stabilejna 500 miljon għal titlu numru 5 illi kopri l-infiq kollu tal-Unjoni Ewropea. Aħna għanna membri ġodda għanna sfidi ġodda għanna l-adeżjoni tal-Kroazja u għanna kompiti oħra u koll. Li għandhom xaqsmu ma' servistazzjoni esterna l-ġdijt. Għalek, għal-2012 il-budget tal-istituzzjonijiet kollha żdied bwieħed fil-mija biss u għanqas mill-inflazzjoni u f'termini reali dan ifisser livell negattiv ta' żieda għal-budget. irridu nqisu il-fatt illi l-istituzzjonijiet għamlu sforz kbir, ma nistawx ninjoraw dan l-isforz meta talbu għal aktar disċiplina. Din mhijiex xi ħrafa li qegħdin nagħmlu tnaqqis. Huwa minnu eh, ma nistawx nibqgħu nipostponu ċertu affarijiet għandna fiq minimu għall-elettriku għas-sigurtà fost l-oħrajn. Dan irridu nżommu. Dwar il-budget tal-Parlament Ewropew jina nilqa l-sforz illi għamlu l-partiti politiċi Ewropej u l-buro tal-Parlament. Fl-implementazzjoni tal-tnaqis u kol għamlu sforzi f'termini strutturali. Fir-rigward tal-sforzi li għamel il-buro, aktar minn 74 miljon euro ġew imnaqsa biftejim mal-buro tal-Parlament. Kien hemm bosta laqat ta' konċiljazzjoni. Dan ifisser illi il-budget tal-2012 huwa l-inqas f'termini reali sa mill-1999 dan jinkludi wkoll l-infiq addizzjonali bi tmien membri ġodda u l-adeżjoni tal-Kroazja wkoll. Wara l-proposti tal-Kunsill Wara li isna wkoll l-adeżjoni tal-Kroazja, il-budget tal-2012 sejjer jiġi aġġornat b'1.9% u ħafna inqas mill-inflazzjoni. L-istimi li aħna approvajna fis-sessjoni plenarja ta' April għal budget tal-2012 zdiedu bi 2.3%. U dan ma kienx jinkludi l-infiq bl-adeżjoni tal-Kroazja u l-membri l-ġodda. Għalhekk abbażi ta' dawn l-istimi aħna arġajna ftaħna id-diskussjonijiet mal-buro u aħna għamilna tnaqqis addizzjonali ta' aktar mill-miljun euro. U għalhekk meta qabel mal-2011 aħna għanna żewġ livelli addizzjonali ta' infi il-irdun isu għanna il-membri l-ġodda u għanna l adezjoni ta' Kroazja. Illi jekk inqisuhom kollha naraw l-inqas żieda f'kull budget tal-Parlament 0.8%. U għalek għadna qed niddependu fuq dan il-livell minimu ta' żieda biex inkunu nistgħu navanzaw nibnu l-proġetti Ewropej u nkunu nistgħu nilqgħu l-isfidi illi l-ċittadini Ewropej qegħdin jistennew illi aħna nindirizzaw grazzi. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Fernandez. Issa l-Onorevoli Borghe. Ilja u koll, ija u koll rapporter. U u koll rapporter. Sur President, kollegi. fir riguard tal-mobilizzazzjoni tal-istrument ta' flessibilità, aħna qegħdin nagħmlu proposta taħt artiklu 27 tal-ftejim istituzzjonali fl-interess tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020 għal tkabbiru l-kompetittività u l-politika Ewropea ta' viċinat. Jiena f'dan id-dibattitu nixtieq ngħid illi dan ir-rapport binna dwaru fih dan il-Kumitat tal-Budgets iżda għadna ma vvutajniex dwaru hawnhekk fil-Kamra. Dan għaliex aħna għadna qed inżommu mal-ftejim interistituzzjonali aħna nemnu illi jem urġenza minħabba l-istrateġija 2020 niħtieġu 37 miljun fi flus addizzjonali f'heading 1A u 206 miljun fil-politika Ewropea ta' viċinat. Minħabba li għanna ħtiġijiet dejjem jikbru Aħna nafu li istrument ta' flessibilità jista' jiġi mobilizzat biss miż-żewġ naħat tal-awtoritajiet baġetarji Il-Parlament Ewropew jemmen budget Ewropew ibbilanċat. Dak li l-Kunsil qed jagħmel mhuwiex xieraq. Dwar il-pagamenti, il-Parlament Ewropew għandu pożizzjoni xiftit aktar minn dik tal-proposta tal komissjoni u għolja ħafna iktar minn dik tal-Kunsill. Iżda, il-Parlament u l-Kunsill jaraw il-budget Ewropew bħala xi ħaġa ostili u ma qegħdin jippruvaw jaraw ser jieħdu minnu u ma qegħdin jitraskuraw aspett wieħed. Jekk jiena noqgħod neżita illi nibdel l-impenni f'pagamenti aktar mandum aktar ħanoħloq problemi għalija stess fil ġejjieni dan irridu niftakruh jekk aħna irridu nagħmlu politika budġetarja responsabbli. L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea fis-snin li għaddew il-budgets nazzjonali żdiedu bi 62 fil-mija il-budget tal-Unjoni Ewropea b-37% biss. Iżda aħna kellna qed kabbiru wkoll xinkopru fl-2011 23 minn 27 stat membru kienu qed jonfqu aktar mis sena ta' qabel u jidher li fl-2012 24 minn 27 stat membru ser ikunu qed jonfqu aktar mill-2011. U għalhekk għandna qudiemna proposta serja minnaħa tal-Parlament illi jippermetti biex il-Kunsill ikun jista' jadotta budget li għamil sens għal 2012. Din hija l-inqas rata ta' żieda 0.8% mingħajr it-Trattat ta' Lisbona, mingħajr l-adeżjoni tal-Kroazja u għalhekk għandna żieda ġenerali ta' 1.9%. U dan huwa budget fl-interess ta' din il-Kamra. Aħna xogħolna għamilniħal din is-sena. U inut li noqogħdu nfasslu emendi illi għandhom lan illi jappellaw għal populizmu. Dan jagħmel ħsara għall-immaġni ta' din il-Kamra iżda għal perjodu finanzjarju li jmiss l-istituzzjonijiet kollha jridu jaraw it-tfaddil frankar fl-effiċenza illi jsir b'tali mod li ma jagħmilx ħsara lill-Unjoni Ewropea u jekk l-istituzzjonijiet kollha jagħmlu il-biċċa tagħhom il-Parlament Ewropew ma jridx illi jitħalla barra. Grazzi tassew, Onorevoli Bege. Issa il-Ministru Jacek Dominik fisem il-Kunsill. President, membri tal-Parlament Ewropew, jiena smajt b'interess l-interventi li kien hemm sissa. Jiena nilqa. Ir-rieda illi jiġi adottat budget realistiku għal 2012 b'mod maġġel aħna nafu illi hemm sforzi kbar għaddejjin bħalissa fl-istati membri. U aħna konxi wkoll mill-limiti Aħna ma rridux nibatu messaġġi negattivi lil pubbliku fejn fuqt fejn l-istati membri qegħdin jippruvaw issaħħu l-baġit tagħhom. Jien nixtieq infakkarkom li l-istati membri laħqu ftehim maġġoranza żgħira dwar l-abbozz tal-baġit għal 2012. Iżida ta' 2.9% fl-impenji meta mqabbel ma l-2011 u 2.02% f'żieda f'pagamenti. Dwar dan ntlaħaq ftehim. Għalhekk il-Kunsill iprova ma jaqbiss il-limiti massimi tal-perjodu finanzjarju multianwali. Il-Kunsill irid ikun lest biex jiżgura illi aħna inżommu il-marġni għal ċirkostanzi mhux mistennija. U għalhekk huwa mħasseb dwar xi emendi tal-Parlament uħud minnhom jaċċedu il-limiti. Il-Kunsill huwa mħasseb ukoll dwar uħud mill-voti illi ġejjin dwar iż-żieda fil-pagamenti. Uħud jaċċedu wkoll il-proposti tal-Kummissjoni għal 2012. Il-Parlament Ewropew irrid li jikseb riżultati dwar il-prioritajiet tiegħu iżda il-livell ta' pagamenti irrid ikun wieħed biżejjed, ma jridx ikun esaġerat. Il-koll irridu nifmu li livelli esaġerati ta' pagamenti iwaslu għal deficits kbar fl-istati membri. U jkun hemm bżonn ta' self minħabba situazzjoni fi swieq kapitali din hija xi ħaġa illi ma tagħmilx sens. Huwa importanti illi nużaw ir-riżorsi illi għandna mill-passat u nibqaw birda dwar il-budget għal-2012. Il-Kunsill huwa mħasseb dwar il-voti illi għandhom lan illi iżidu il-limiti f'wieħed A u f'intestatura erba li ammontaw għal 240 miljon euro. F'dak li għandu x'jaqsam il-proġett ITER, il-Kunsill irid illi naqblu dwar il-fondi addizzjonali dwar dan il-proġett. Il-Kunsill iżda jiddispjaċi li kien hemm rifjut minnaħat tal-Parlament Ewropew illi il-fondi jaġgħu jiġu miġbura b'tali mod illi appoġġaw il-proġett ITER. Il-Kunsill huwa mħasseb ukoll dwar dak illi qed jiġri f'intestatura wieħed B. Fejn il-Parlament qed ifittex żieda ta' 8%. fil-Mija. Il-Kunsill ukoll ħanota tal-isforzi tal-Parlament illi jillimita iż-żieda taħt intestatura erba. Il-Kunsill huwa mħasseb dwar ir-restrizzjonijiet tal-Parlament fuq il-fondi tas-CFSP. Din hija politika ta' importanza kbira għal kunsill u għall unjoni Ewropea in ġenerali dwar intestatura ħamsa. Il-Kunsill irrid illi ikun hemm kontroll strett tal-infiq amministrattiv permezz ta' kooperazzjoni interistituzzjonali intensifikata u effiċjenza amministrativa akbar. Din hija xi ħaġa li rtid issir biex nonfqu il-riżorsi limitati bl-aħjar mod f'kuntest ta' konsolidazzjoni fiskali ġenerali fl-Istati membri kollha. Fl-opinjoni tiegħi m'hemmx differenzi bejn il-Kunsill u il-Parlament dak li għandu x'jaqsam il-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea illi għandhom jiġu appoġġjati permezz tal-Baġit 2012. Iżda, aħna ma naqblux dwar l-ammont ta' fondi illi huwa meħtieġ il-livell iktar fil-gwar tal-pagamenti irid jiġi imsawar b'tali mod illi ma jżidx pis fuq il-budgets tal-istati membri u jġelhom jagħmlu limiti fuq infriq oħra importanti li huwa finanzjat mill-budget tagħhom stess. Biex nikkonkludi nixtieq intenni it-tama x xewqa tal-Kunsill illi l-passi li jmiss għall proċeduri tal-budget javanzaw f'atmosfera kostruttiva b'tali mod illi iż-żewġ naħat ikunu sodisfatti bir-riżultati tal-Budget 2012 grazzi tas-sew Ministru issa il-Kummissarju Lewandowski. Sur President, membri onorevoli, fil-plenarja ta' settembru aħna iddiskutejna il-proposti tal-Kunsill u dan wara qari fil-Parlament. Ġifiri rrid jiġi finalizzat fi ftit sigħat. Il-Parlament iżdaħa approċċ differenti mill-Kunsill fuq diversi kwistjonijiet. Jekk il-Kunsill irid jerġa' jkonferma l-pożizzjoni tiegħu u x'aktarx hekk ħajsir, għalkemm ninsabu fit triangolu eċċezzjonali għanna il-kummissarju, il-president u l-president Buze kolla ġejjin minn pajis wieħed. Iżda irrid ngħid illi rigward il-linja ġenerali tal-Parlament ta' kif tkellmu il sinjura Balzani u s-Sur Fernandez fost oħrajn, il-Parlament fil-fatt mar lilin mill-limiti tal-heading wieħed A. U qed immorru lilin mill-limiti mill-marġini e kif stabiliti mill-Kummissjoni. Aħna għandna l-istess prioritajiet bħal-Parlament. Irridu nilħu il-miri tal-istrateġiji tal-sena 2020, irridu li kunem ħolqien tax-xogħol. U rridu nilħu dan miri kejja il-qafas ristret tal-ekonomija Ewropea bħalissa. Aħna rridu ikolna għodda ta' flessibilta' għaliex iridu insaħħu il-politika tal-viċinat. Din hija kwistjoni importanti iżda sensittiva l-istituzzjonijiet kollha. Irridu ninvestu f'dan Iżda rigward il- l-spejjes, aħna ma nistgħux naqblu ma' 400 miljun euro li jiġu investiti ma nistawx nofqu daqshekk minn taħt il-restrizzjonijiet li għandna bħalissa. Il-Kummissjoni qed tipprova toħroġ b'emenda oħra ta' kompromess. Illi namlu kompromess jagħmel sens biss jekk jkoll kemm aħna ppruvaw nimxu fl-istess direzzjoni rridu li nilħu ftehim fuq il-budget tal-2012, hekk ma nagħmlux kompromessi mhux ħatkun aktar diffiċli biex nimxu l-qudiem. Rigward il-ħlasijiet, nixtieq ngħid illi l-abbozz tal-budget tagħna kien ibbażat fuq is-suġġerimenti tal-27 stat membru u kien 9 biljun euro biħet ieħor iktar l-isfel mill-ewwel mill-ewwel proposti għal l-2012. Issa nixtieq ngħid issa li l-ħlasijiet qed iseħħu u dan huwa rari f'sitwazzjoni bħal din. Din is-sena mhux qed nitkellmu dwar żieda jew ħlas żejjed, iżda qed nitkellmu dwar tnaqqis. Edin din il-situazzjoni tal-ħlasijiet, għalek ma nistawx naqblu mal-Kunsil illi eh, nillimitaw il-ħlasijiet minħabba il-tibdil fl-inflazzjoni. Rigward il-budget amministrattiv, nixtieq ngħid li hemm bżonn napprezzaw l-isforzi tal-Kummissjoni li qed jifriżaw nominali u mhux qed isaqsu għal pożizzjonijiet oħrajn. Però qed eh, nixtieq li kien votazzjoni wkoll għal xi dwar ir-riservi li forsi jistgħu jkunu disponibbli għalina. Nixtieq ukoll eh, illi għandna xi azzjonijiet preparatorji u koll proġetti pilota. Aħna minna sforz sabiex inkunu nistaw natu flus bil-valur totali tagħhom, però sfortunatament fil- fil-Konsil tal-Agrikoltura li kien hemm il-ġimgħa l-oħra ma huma ma rnexxilhomx il ftejjim u għalhekk il-Kummissjoni isfurzata li titfa' 340 miljun euro minn 500 um, fi frizzar, friservi. Issa qabel il-proċess tal-konċiljazzjoni l urwol tagħna huwa li nagħtu informazzjoni dwar kif qed tiżviluppa sitwazzjoni din is-sena kif taffettwa s-sena d-dieħla. irridu nippruvaw nieħu kompromess għall-2012, grazzi. Grazzi ħafna sur komissarju. Uh, on behalf minn għal kumitat tal affarijiet barranin is-sinjura Muniz Jorkisa, grazzi President, il-rappresentant tal-Konsil, sur kommissarju għadhom kif ktemmelna eh, l-intestatura erba li t konna nafu dwar din hija kategorija li hemm finanzjata u għalhekk jridu nistennew il-kompromessi tal-Unjoni Ewropea illi dawn dejjem qegħdin jikbru fil-qasam ta' l-azzjoni esterna rridu aħna niffaċċjaw dina l-isfida li għamilna aħna stess għalina stess u l-Unjoni Ewropea rridu nagħmluha attur globali anki b'dawn ir-riżorsi kemm din is-sena jew anzi aħjar speċjalment din is-sena. Rridu niffinanzjaw permezz ta' din l-intestatura erba il-kompromessi illi għamil saru qabel li kienu prioritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea u li jaħtiġu kontinwità kif ukoll prioritajiet ġodda bħal manna din is-sena bħal pereżempju il-finanzjament tal-rebbija qalbija. Aħna mill-Kumitat tal-Affarijiet Barranin mxina dejjem responsabilità kbira u limitajn u dejjem ippruvajna nilħu il-massimu sabiex forsi xinna niksbu il-minimu. Aħna ħaritna lejn l-ammonti li kien hemm fil-budget ta' qabel ta' kummissjoni sabiex nħarsu lejn kwistjonijiet tal-Palestina strumenti ta' stabilità anke f'ċertu oqsma li huma ta' prijorità għalina. Kolik Charles Gurren. Issa nas il-kelma l kollega tagħna eh, Sur Gurens mid-Kumitat tal-Iżvilupp. Sur President, fl-opinjoni tagħha dwar il-budget tal-2012 nix nfakkarkom dwar il-prioritajiet dan huwa budget li m'għandux biżejjed finanzi, hemm bżonn li nirranġaw din is-sitwazzjoni sabiex nkunu nistgħu naħdmu lejn il-miri ta' żvilupp Issa rigward il-rebbija qarbija ma jagħmilx sens li nħottu knisja biex nibnu oħra. Irridu inkunu iktar selettivi kif inqasmu r-rizorsi tagħna, ejja niġġieldu l-faqar fil-pajjiżi l-faqar il-pajizi, il senjuri u emerġenti diġa għandhom il-rizorsi sabiex naqsu l-faqar fil-pajiz tagħhom stess. Aħna nemnu illi minnajr fondi innovativi u tibdil ċerta tibdil fis sistemi ta' taxxa mniex ħajkolna ħajkolna l-flus sabiex inħallsu l-miri li ħloqna aħna stess. Issa l-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali sur xtaġni. Grazzi, Signor President. Fi żmien ta' diffikultajiet ekonomiċi u prudenza fiskali, xorta li nibqa' nagħmlu l-investiment li mbagħad ħajsir eh, tkabbir ekonomiku u jwassal prosperità fil-ġejjieni. Fil-kumitat tiegħi fejn rapporter aħna approvajna inizjattivi bħal dawn li nkun hemm koordinament għal negozji Ewropej sabiex kun se jipparteċipaw għal tkabbir globali u koll innovazzjoni fis-sessjoni tal- fiż-żona tal-Mediterran u l-Unjoni Ewropea dawn huma żewġ proposti illi l kumitat approva kważi unanimament. L-ewwel wieħed jiftaħ ħafna bibien għall-SMEs u li jkunu voluti fit kabir globali u t-tieni huwa proġett illi jifrex opportunitajiet ta' negozju u attivitajiet ta' negozju fil-Afrika ta' fuq eh, anka eh, bisħubija ma' ma' um, kumpani Ewropew. Membri tal-Komitat tiegħi raw il-benefiċċji ta' proġetti bħal dawn jaqblu jisperaw li l-Kunsill jara l-benefiċċji ukoll. Issa s sur Ludvigson mill-Kumitat tal-Ekonomija u Affarijiet Monetari. Grazzi President, il-messaġġ prinċipali tal-Kumitat Ekon hija li supervizjoni ġdida Ewropea tkollha riżorsi meħtieġa biex tkun tista' taħdem bl-aħjar mod. U importanti li l-Parlament jibbat sinjal ċar issa li dawn l-autoritajiet iridu jiġu stabiliti malar kemm jista' jkun il-budget tagħhom irid jiġi msaħħa hekk kif il-mandat tagħhom jiġi mwessa il-vot illi il-Kunsill irid naqqas il-proposta tal-Kummissjoni mhuwiex wieħed ġustifikat illa for il-xogħol tal-Bank Ċentrali Ewropew jgħid li s-supervizjoni trid tkun aktar b'saħħitha. L-istress test tal-Lulju ġinjorat għaliex l-autoritajiet ma kienux b'saħħithom biżejjed biex jindirizzaw il-lobbies tal-banek u l-interessi nazzjonali. L-irkupru ta' dan it-test issa juri autonomija ikbar imma mhux qed jgħidilna sew kemm hi ħażina, kemm hi negattiva l-qagħda tal-Banek Ewropew. Lan irid ikun il l-awtorità ta' supervizjoni bit-test li jmiss kun tista' taġixxi b'mod indipendenti u biex dan isir hemm bżonn illi jkollna riżorsi meħtieġa. Grazzi. L-Onorevoli Beres. Merci, Monsieur le Président. Grazzi, Sur President. Aħna nilqaw il-fatt illi la bozz tal-budget tal-Kummissjoni reġa morna l-oriġinal fejn xasmu il-fejn xasmu l-ħolqin ta' xogħol aħna nilqaw il-budget fit-totalità tiegħu. Inna naħdmu fuq dan minn jannar. U għal-ewwel budget ta' wara il-rebbija qarbija. Għana nilqaw l-inizjattivi għat taħriġ u wkoll l-iżvilupp tas swieq tax-xogħol, id-dialogu soċjali, dialogu li qed nibnu mal-ġirien tagħna fil-nofsinhar naqblu li jkun hemm eh, infiq fuq dan. Sfortunatament mhux l-ewwel budget fil-perjodu ta' kriżi Kwalunkwe ħaġa nistgħu nagħmlu sabiex napoġġjaw l żazax u xogħol għaż żaza anka minn proġetti piloti li inizjajna aħna stess. Huwa tajjeb. Aħna nisperaw illi dawn il-proġetti jitkomplew anka fil-proċess ta' konċiljazzjoni. Grazzi, Sur President, Komissari, kollegi. aħna qed naraw il- qed naraw il-budget tal-2012 qed nippruvaw nilħu eh, ftehim mal-Kunsill, però il-Kunsill dejjem naqqas il-proposti tal-Kummissjoni u l-proposti tal-Kummissjoni qatt ma kienu proposti ta' barra minn hawn fejn x'jaqsam il-klima u l-ambjent minn jannar li lawn madwar biljun euro, ġifiri 6.7% tal-budget biss kienu dedikati li dawn l-osma. Aħna rridu li kunem li nerġaw lura għall bozz oriġinali tal komissjoni Palissa nishti nifraħ l-Sinjura Balzani, reporter, għaliex għamlet xol verament tajjeb il-pakket li ġin negozjat kellu seba miżuri li kienu kellhom x'qasmu mal-ambjent. Dan għandna nkomplu nibnu fuq dan. Xaġa li dinja hija xaġa li konna għadna ma rajniex sissa. Billi naħdmu flimkien mal-Kunsill nistgħu namlu dan il-budget suċċess għan nies Ewropew. Issa s-surbuti Koffer. Kien hemm eh, konvinzjoni minn kull naħa il prioritajiet tal-budget irridu jridu rifletti l-istrateġiji tal-Unjoni Ewropea. Aħna kontenti li l-Kumitat tal-Budget tal budget ta' l appoġġ il din id-deċiżjoni. Kien hemm tliet prioritajiet partikolari. L-ewwel, li l-SP7 tkun implementata sabiex nistimulaw il kompetitivita u nindirizzaw il-sfidi fis-soċjetà li hemm bħalissa ma nidux innaqsu mani innaqsu flus mill-FP7. Nafu illi il-ġlida ħatkun diffiċli mal konsil dwar dan, iżda rridu nżommu ma din l-opinjoni. It-tieni, Fis-sitwazzjoni ekonomika l-għana pali sardu nagħtu l appoċ tagħna lill-SMI sul-programmi kollha illi kienu ta' valur għall-SMIs. it punt u illi għanna naraw illi l-prioritajiet fil-politika tal-enerġija jiġu indirizzati. Għanna nżommu ma dan l-prioritajiet. Issa għal komitat imko il-kollega Kuġuxnik. Sur Sur President, Sinjuri, kulħadd qed jitkellem dwar il-kriżi. Iva, hemm kriżi u l-Istati membri iridu e, jagħmlu ħafna tnaqqis fil-budgets tagħhom u rridu nagħmlu l-istess fuq livell Ewropew. Huwa totalment ma jagħmilx sens illi jkun hemm żieda ta' 2% fil-budget tal-Ewropa. Il-żieda ta' 4.9 fil-mija l-impressjoni li l-awturi qed jgħixu f'xi dinja ta' fantazija. Jiena favur illi jkun hemm budget illi jimbotta l qudiem tkabbir. Iżda rridu noqogħdu attenti. Irrid ikollna awditjar tal-performance tal-programmi tagħna u dawk li mhux qed jaħdmu rridu nabbantunawhom. Irridu per eżempju naħdmu ktar fuq is-swieq intern li huwa l-qalba ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea, l-futur tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, issa is-sur Liberatski. Grazzi ħafna sur President, Kommissarju, Kommissarju Ministri. Networks uh, trans-Ewropej. Dik hija il-priorità tagħna, il-proposta li jkun hemm tnaqqis ta' 10% f'dik il f'dak il-qasam huwa eh, l-ikbar tnaqqis. Għalina dan huwa priorità kbira. L-Istati membri qed jgħidu li n-networks trans-Ewropej huma priorità u nafu li huma priorità għall kummissjoni wkoll u għalhekk ma nistax nifhem x'qed jgħid il-Ministru u qed jgħid illi l ħlas m'għandux jkun ta' xkil għal priorità. Il-Kummissarju Lewandowski irid ikun broker onest, aħna napprezzaw dan. Grazzi. Issa sur Surxan. Grazzi, Sur President. Ministru, Senjuri, il-Komitat fuq Iżvilupp Reġjonali jilqa il-budget saqsejna lil saqsejna biex is-sustanza ma tinbidilx. Aħna Rigward aħna naqblu eh, dwar diversi punti rigward il-ħlas għal punt numru 8 aħna nħossu iżda illi eh, huwa naċċabbli illi naċċettabli naqsu l-iżvilupp. Tkellimna dwar tnaqqis ta' 9 biljun euro però l-Kumitat ta' Żvilupp Reġjonali ma ma daħalx fid-dibattitu għaliex ma rridniex nagħmlu kompromessi f'dan il-qasam. il qasam aħna ħsibna li l-Kummissjoni kien ħajja jaċċetta l-idea tal-Kummissjoni. Għanna bżon ikolna rrida tajba minnaħa tal-Ministri meta jkunu jieħdu d-deċiżjonijiet, grazzi. Issa, Sur Capulo Santos, grazzi Sur President, eżis kollegi, Kummissarju, rappresentant tal-Presidenza Porlakka nix nitkellem dwar il-budget għall-agrikoltura. L-Unjoni Ewropea irrit ikolla livell tajjeb ta' agrikoltura sabiex ikollna ikkel li jkun e, disponibli għal konsumatur bi prezz tajjeb u jkun nistgħu naċċertaw kol sostenibilità. Għal din ir-raġuni nixtieq e, nenfasizza l-importanza li jkollna budget tajjeb għall-agrikoltura sena 2012. Jina nilqa il-fatt il-proposti tal-Komitat tal-Agrikoltura ġkew ikkonsidratu nixtieq li jiġu aċċettati ukoll mill-plenarja. Iżda nixtieq ngħid li għadni xxukjat minn deċiżjonijiet riċenti tal-Kunsill eh, fendu jaqsam is-settur tal-agrikoltura u anka l-imblukkar tal- tal-istati membri li, li jiprovdu għajnuna u għajnuna u ikkel għal pajizi fuqra. Aħna ma nistawx nifmu din l-insensitivita. Napprezzaw l isforzi tal-Kommissjoni li qed jippruvaw isibu soluzzjoni sodisfaċenti. Is-Sinjur Reimer għal-Kumitat tas-Sajts. Grazzi, President, Komissarju, Konsil, onorevoli kollegi, aħna fil-Kumitat tas sajt irnexxinna nħejju kompromess bilanċjat u raġonevoli sabiex il-fondi tas sinta qabel ikun jistgħu jinżammu dan huwa importanti sabiex ikollna fondi għal politika tas sajt sostenibli l-Unjoni Ewropea trid tkompli tiffinanzja l l-impenji tagħha fis-settur tal-sajt għandna bżonn ta' proġetti fir-riċerka marittima u l-ġestjoni integrata tal-ambjent marittimu wkoll. Għalhekk eżis kollegi nixtieq noġob nitlobkom biex waqt il-votazzjoni ta' din il-linja budġetarja jittuna l-appoġġ tagħkom u nattama lin negozjati mal-Kunsill ma iwaslux biex ma jinżamx il- ma jinżamx il-fondi. Issa l-edukazzjoni u l-Kunsill is-Sinjur Lockhart. Grazzi President, bħala koordinatur, jina sodisfatt li qed nara l-prioritajiet tagħna reġgħu ġew maħuda in konsiderazzjoni. Dan juri l-fatt illi il-Kummissjoni bħal Parlament tqis dan is-suġġett bl-istess mod. Ġifieri f'mument awsterjetaw meħtieġ illi ninvestu fanijiet li wasluna biex nilħu l-għaniet tal-2020 jena qed naħseb dwar il-fondi previsti għal programm Lifelong Learning li huma parti integrata minn dan l-an ta' tkabbir mbagħad program għal programmi għal mobilità Erasmus per eżempju huwa wieħed mill-aktar importanti. Ukoll sforzi li aħna tamajna il-li niksbuhom u nittamaw li ċertu programmi jkunu jistaw jizviluppaw blaħjar mod. Umbat nittamaw ir il-Kommissjoni taf x'inhuma il-proposti tal-Kumitat tal-Kultura dwar ir rizervi l-Onorevoli Keller fisem il-Kumitat Liber. Grazzi, aħna konna kontenti nirċivu daqsxejn flus iżjed għal qasam tal-libertà l-ġustizja u l-affarijiet interni jekk kif ipproponiet il-Kummissjoni għal dan huwa qasam importanti ħafna ċittadini tagħna l-libertajiet biex iħarsu drittijiet tagħhom ma' transkonfinali biex jibnu wkoll ċittadinanza Ewropea. Ovvjament aħna wkoll idu nagħtu semna imma biex nifrankaw il-flus naħseb li qabel ma' infaslu programmi ġodda jew inkella ntawlu dawk eżistenti hemm bżonn li ssir valutazzjoni fil-fond ta' programmi eżistenti u għandna insegwu u nitalmu mill-esperjenza. Naħseb li jridu nifukaw fu dawk l awsma fejn l-Unjoni Ewropea għandha valur miżjud. ċar, ma jagħmilx sens li noħolqu aġenziji ġodda jew nagħtu kompeti ġodda lill aġenziji eżistenti jekk m'għandniex bażi finanzjarja għal dan L-Aġenzija ma tistax tagħmel xogħol jekk ma jkollix il-flus għalihom u din hija ħaġa jridu nikkonsidrawha meta noħolqu programmi ġodda u noħolqu aġenziji ġodda. Grazzi. Is-Sinjura Koħmarin għall Kumitat tal-Petizzjonijiet. Grazzi ħafna President. Fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet aħna konna qegħdin inħarsu lejn id-dispożizzjoni ehm, finanzjarji li nataw lill ombudsman L-Ombudsman huwa aġenzija importanti ħafna l-Unjoni Ewropea u tagħti tajn l ċittadini biex jirranġaw l-iżbalji li jsiru mill-Unjoni Ewropea. Iġib ċittadini aktar viċin tal-Unjoni Ewropea fil-budget tal-2012 għandna zida żgħira ta' 0.4% għal dan il-għan l-Ombudsman m'għandux kompiti ġodda imma jeħtieġ ċertu personal ġdid. Il-Kunsill jixtieq li naqas dawn l-allokazzjonijiet u aħna naħsbu illi dawn l-allokazzjonijiet għandhom jiġu attwati b'mod retroattiv. Il-Komitat tal-Budget fil-Parlament ġa konferma li danna kieku jkun pass lura għall-Ombudsman. Fisem il-gruppi politiċi issa il-Signor Giovanni Lavia għall-EPP. Signor Presidente, Sur President, Sur Komissarju, Sur Ministru, kollegi. Nishtiq nirringrazzja l-ewwel net lill kollegi Balzani u Fernandes tal-ħidma tagħhom u l-kollegi kollha għall-ispirtu ta' kollaborazzjoni li wrew din is-sena. kienet tajjeb il-ħidma li għamlet, kienet tajba l-ħidma li għamlet il-Kummissjoni f'rigward tal-abbozz ta' budget, draft budget, u l-qari tal-Parlament wera illi ma jaqbilx perfettament ma tnaqqis orizzontali minnaħa tal-Kunsill. Għal daqstant il-Parlament kellu l-impenji u l-pagamenti b'xi eċċezzjoni fil-draft budget. L-2012 hija s-sitt sena fil-prospettiva finanzjarja u għalhekk irridu nirriflettu fuq il-livell ta' pagamenti minħabba li ħafna programmi, ħafna azzjonijiet waslu biex jintemmu. Il-Parlament illum irrid juri li huwa responsabbli fuq livell Ewropew din ir-responsabilità hija maquda, hija marbuta mal-kriżi li għaddejja minna l-Ewropa. Aħna tlabna għal mobilizzazzjoni tal-istrument ta' flessibilità għal żewġ intestaturi għabbażi ta' għażla li għamilna fuq eh, affarijiet li jagħmlu sens. Mod partikolari intestatura numru erba' li titlob għal impenn finanzjarju illi mhuwiex żgurat bil-marġni żgħir tal-2012 Mbagħad għandna l-intestatura wieħed A għandna 37 miljun euro f'żieda biex narġgħu nniedu l-kompetitività tas-sistema produttiva u finanzjarja. U l-politika ewlenija ta' dan il-Parlament illi jinsabu fil-qalba tal-istrateġija 2020, il-grupp tiegħi jisħaq li fument ta' kriżi bħal din, il-budget tal-Unjoni Ewropea jrid ikun strument ta' tnedija illi jkun jista' jiġġenera l-valur miżjud Ewropew. Jiena nittama u hawn ser nikkonkludi illi il-Kunsill ikun jista' jifhem l-approċċ tagħna u juri illi huwa lest illi jagħmel negozjati b'kollaborazzjoni illi kollha lan illi tfisser budget realista u intelligenti. SND. Is-sulfarm għal l-SND. Grazzi ħafna, President. Nirringrazzja l-kollega Balzani u l-kollega Fernandez u l-onorevoli Bege illi taw proposti tajba f'mument ta' sew diffiċli. Jiena spiss nisma' kritika għal budget fost l-elettori ħafna jemnu illi l-Unjoni Ewropea hija pis għal min iħalla 16. Jiena nispjega li l-budget huwa 2% tal-infiq fl-Ewropa. fl ewropa ir-ritmu ta' żieda huwa inqas minn dak fl-istati membri. Huma ma jifmux illi aħna m'għandniex dejn u li aħna nagħtu surplus lill-istati kull sena. Huma jemnu illi minħallas it-taxxa ser imur tajjeb jekk ikun hemm tnaqqis fil-budget Ewropew. Xi stati membri bil-Presidenza Pollakka fuq quddiem jiddefendu r-rwol tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward. Jiddefenduh kontra dawk li jridu tnaqqis għal budgets tagħhom. Aħna grati, aħna għażilna l prudenza hawnhekk għamilna tnaqqis aktar minn qatt qabel u qegħdin nitolbu żieda biss fit tliet prioritajiet: investimenti, riċerka u żvilupp, impjiegi u talim u appoġġ għal Palestina u l-Afrika ta' fuq. Il-pagamenti għal fondi strutturali jistaw jiġġildu il-kriżi dawn huma ħtiġijiet illi jiena sodisfatt illi l-Parlament huwa maqut meta jappoġġhom. Jiena perswas illi hemm l-appoġġ ukoll f'ħafna stati membri aħna qegħdin nippruvaw insibu soluzzjoni illi tkun tista' tiddefendi r-rwol tal-Unjoni minnaħa u issaħħaħ dawn il-prioritajiet ekonomiċi minnaħa l-oħra. Anne Jensen, Libe, sorry, Alde. Issa għall-Alde, Sr. Jensen. Formen. Eh, jeg vil gerne starte med at sige tak til de to ordfører, fru Balzani og ħafin. Eh, Grazie President, jien nixtieq nibda billi ningrazzja rapporters għal kooperazzjoni tajba ħafna fir rigward ta' dan il-budget. Fil-grupp tagħna aħna stajna naċċettaw ukoll il-pagamenti żgħar ma ma kienx hemm maġġoranza favur. Għalhekk irridu naraw li hemm aktar fondi għar-riċerka, għat-talim u kol għal-politika barranija. Jina ngħid illi hija proposta illi aħna nistgħu nappoġġawha. Hemm xi dettalji illi propona l-Kunsill illi jiena naħseb illi rridu nikkundannawhom tkellimna dwar frankar għal l-attività ta' supervizjoni l-ġdida. Aħna għanna krizi finanzjarja rridu nsolvuha u jaċaġa stramba li nibdew nifrankaw fuq il-budget ta' dawn l-istituzzjonijiet il-ġodda. X'inhi r-raġuni wara din jien nixtieq ngħid il-Kunsill li nittama li din id-darba ikonna diskussjoni, ikonna dialogu illi mhux biss dwar il-kwantità tal-pagamenti, mhux biss dwar proġett wieħed, illi nkunu nistgħu naslu għas-sod b'diskussjoni serja dwar il-ħtiġijiet tal-baġit tal-Unjoni Ewropea. Dan jitlob il kunsil kunsill ikun lest illi jidħol f'ċertu dettalji biex jara x'inhuma l-ħtiġijiet vera u propja. Nittama illi jkollna dialogu tajjeb mal-presidenza tal-Polonja u kol, il-presidenza polakka u rrit ir-rida taħħa, il-kompitu taħħa kien wieħed diffiċli imma nittama il nkunu nistaw nsibu soluzzjoni biex ikonna budget xira għal-ġejjeni. Grazie, President. Conservatist and Reformist. Grazie ħafna, is-sur Bakros. Il-ħin kollox. Aħna niddiskutu l-budget ma tal-mexxejja tagħna qegħdin jippruvaw isolvu l-kriżi taż-żona Ewro fi Brussell. Kulħadd trid iżomm il-supremazija tiegħu biex ifassal u jaġen l-affarijiet Ewropej. Issa għandna dan il-apposta budget dan jrid jiffaċċja l-realtà jitjibsa bħalissa żewġ aspetti. L-ewwel l-EPP isu il-Parlament Ewropew donnu ma tallem xejn mit-dialogu tas-sena l-oħra minkejja twissijiet Eh, serji qed ġon nippruvaw issa li nżidu l-allokazzjoni tal-pagamenti bi kważi 5%. Il-Parlament irid jerġa' eh, jiġi umiljat fidejn il-Kunsill Ewropew f'Diċembru. It-tieni net illi ninsistu li jkun hemm f'ta' ta' kważi 4% ta' allokazzjonijiet u kważi 5% ta' appropjazzjonijiet dan qed imur kontra l-opinjoni pubblika fi żmien ta' austerita fl-Istati membri u austerita severa fuħut minnhom. Dan ma jirriflettix il- Zmini jibsa li għat jiffaċċjaw ċittadini tagħna u l-pajzi li qegħdin jagħtu l-flus dejjem qegħdin jiġu mitluba li jagħtu aktar u għaktar. Aħna il-ċittadin li ħallas it-taxxi tagħna qiegħed jiġi mitlub li ħallas mijiet ta' biljun ta' euro biex jisalva mhux biss iż-żona euro imma il-proġett Ewropew kollu kemmu li jsir qiegħed jappoġġa l-investimenti għal-futur imma minn flok il-budgeting għanna bżon li jkun għatna is fċertu oqsma, pero minn flok għadin naraw eh, zida fċertu oqsma prioritari. Il-parlament ijat jipponta subaħ lejn il-konsil minnħabatna iħs f'numru ta' linji budgetari, pero aħna għadin namlu bil-kontra, għadin nżidu minn ma naqsu minn imkien. L-unika pozittiva fuq il-xefa huwa rapport Fernandes. Huwa ta' min ta' sew jgħidlu proset tal ħares lejn il-futur qed jipprova inaqqas il-spess tal-interpretazzjoni u il-traduzzjoni qed qed jipprova wkoll ħares lejn tnaqqis ieħor li jista' jsiru sabiex nifrankaw il-flus fuq tul ta' żmien. Grazzi. Grazzi għavna signora Trupel għal-ħodur. Grazzi President, Komissarju Lewandowski, Signori. responsabbli mill-budget għal ħodur jiena rrid inkun ċerta illi aħna infaslu il-budget għal rizorsi naturali blaqwa mod possibbli u nużaw rizorsi finanzjarji tagħna b'mod sostenibbli. Il-kriżi finanzjarja ċertament li għalbitna dan kollu u tliet istituzzjonijiet Ewropej iridu jaħdmu 8 fit sabiex jitejbu l-istil ta' politika tagħna. Nafu kemm diffiċli situazzjoni fl-Istati membri bħalissa aħna għandna membri aħna membri mill-Istati membri maħniex għaljeni li ġejna hawnhekk fi Strasburgu ma nafux qed jiġri madwarna. Aħna pro-Ewropej konvinti u għalhekk nemnu li jeżistu mezzi kif nistgħu nappoġġjaw il-budget Ewropew fl-interess tal-ġit u interessi strateġiċi ta' kull wieħed waħda minna kif ukoll ta' ġenerazzjonijiet futuri. Għalhekk l-istrateġija 2020 ta' min joħodha bis-serjetà u għandna ninvestu. F'ekonomija baxxa fir-riżorsi, frankajta tal-enerġija, prodotti innovattivi u l-impjiegi illi joħorġu minn daw loqsma bekk nistaw niġġeneraw il-kompetittività fil-futur, bekk jista' jaħdem is-suq waħdini u bekk nistaw aħna nkun ta' suċċess fuq livell globali. Dan ifisser li aħna jdu nużaw il-budget Ewropew sabiex napoġġaw din l-attività dinna mixijat ostili vizavi l-istati membri hija anzi għaqlija ħafna hija valur mizjut Ewropew u għadin nżidu u natu spinta l-sforzi tal-istati membri fusa. Iva, rridu ninvestu anke fil-futur u fejn nistaw nifrankaw, nistaw nifrankaw f'dak l-oqsma fejn aħna għadin ninvestu f'teknoloġija riskjuża. Affarijiet bħal liter ir-reattur tal- tal-fusion għanna biljun euro allokati għal dan. Il-maġġoranza ta' dan il-parlament iridu jiffinanzjaw din it-teknoloġija riskjuża u aħna nemnu li ah, m'għandniex nifinanzjaw din u nistgħu nifrankaw bekk. Għamilni ċara din għandna affarijiet bħal traduzzjoni, interpretazzjoni, mek nistgħu nifrankaw madwar 20 miljun, ma nix bżonn noqogħdu eh, ntiru fil-business class ftit jiret osra, ġifiri dawn huma l-oqsma li nistgħu nifrankaw nittamaw li l-kollegi jaqblu maħna. Issa għal gwe. Grazzi President, l-ewwel problema b'dan il-budget għal 2012 huwa propjament illi ġi deċiż fl-2006. Qabel faqat il-kriżi, tal-2008 u l-2009 qabel il-kriżi tad-dejn sovran u l-proposta li għanna dimna l-lum la solvi u laqqas irrifletti il-kriżi illi għanna issa fl-2012 dan huwa budget limitat ħafna ħajkun limitat speċjalment jekk inqisu ħtiġijiet li għandha l-Ewropa. Il-gvernijiet għadin jemnu anzi Bil-kontra, mbagħad hemm problema oħra b'dan it-tieni abbozz tal-budget Dan għal-budget huwa ostaċ għal l-impenji politiċi li ttieħdu għal dawk l-iktar setana qed joffoq iżjed fuq il-politika ta' sigurtà milli l-edukazzjoni qed jappoġġi qed jappoġġa kumpaniji kbar u mhux SMEs qed jgħaddi aktar flus fil-kumpaniji farmaceutiċi internazzjonali milli qed jgħaddu għal riċerka medika fl-universitajiet. Napprezzaw ix-xogħol ta' rapporter, imma jekk iġobkom, ifmuna imma dal-budget ma nistgħux nappoġġaw. President, kemm tejn fuq il-budget ta' il parlament Għall-ewwel darba qed isiru sforzi sabiex innaqsu l-infiq. U għalhekk ma nistax nifhem. Għalfejn ma semmejniex l-infiq illi nagħmlu flimkien mal-membri nfushom. Il-proposta hija li naqsu 21 miljun euro mit traduzzjoni u l-interpretazzjoni. Konsekwenzi ħajkunu gbar għall-impjegi u ħaj jipperikolaw il-multilingwizmu. Laqqas biss ħsibna, għazbis biss kellimna dwar il-fondi li għanna aħna bżonna l-infiq tagħna, l-uffiċċji tagħna. Ħafna minn nisa hawnhekk qegħdin jiddefendu il-politika ta' austerita. Dina qed wasal f'ħafna pajjiżi għal qat enormi, 20-30% tnaqqis mis-salari u l-pensjonijiet kuntest tal-inġustizja soċjali u diffikultajiet daqshekk kbar kif aħna nistgħu ngħidu li nemnu ma' dan il-prinċipju. Dina hemm regola, forsi mhix miktuba ma' il-pagi huma sagri, kif nistgħu aħna nieħdu l-kredibilità taċ-ċittadina tagħna din il-politika, kif nistgħu inħarsu fajn li ċittadini tagħna u ngħidulhom illi ħanamlu hekk. X'tip ta' approċċ nistgħu nieħdu aħna maċ-ċittadini tagħna li ngħidu illi aħna s-salarji tagħna huma sakri u taħat ieħor le din hija responsabbli hija soċjalment insensittiva fi żmien tliet sigħat tagħna ħankun qegħdin nivvotaw bil-kuxjenza tagħna. Il-kuxjenza tagħna tiegħi sinjura hija safja. Is-Sinjura Andreasen. Democracy. President, in an act of... President, fatt li jmur kontra l-istati membri li għadin ikollhom jimplementaw miżuri ta' austerità e bsin il-Kummissjoni ħarġet b'4.9% żieda għal budget tal-2012. Din iż-żieda minħabba il-situazzjoni tal-pajjiżi ma jistax jiġi aċċettat mill-Kunsill ma xorta huma permettew żieda ta' 2% li jiena ma naħsibx li hija aċċettabbli. Dan il-Parlament ma semax il-proposta tal u issa qed jitlob żieda ta' 5.2%. Il-ġustifikazzjoni għal din iż-żieda jaħtieġa l-investiment biex noħorġu l-Unjoni Ewropea mill-kriżi. Iqfu jekk joġobkom aħsbu ftit saqsu x'ġara mill-flus illi tiġa investejna l-flus tal-poplu tagħna biex nilħu l-għaniet tal aġenda tal-Lisbona għalfejn għanna bżon nipompjaw iżjed flejes fi proġetti falluti bħal Galileo li għedin jiswew li ċittadini tagħna 22 biljun euro għalfejn għanna bżon Eh, iktar flejes bħal European History House għalfej ma nistax naqsu l-allowances tal-MEPs u fuq kollox, meta ħajji affjajt dan il-parlament l meat cake? Madam, kolik Lu. Grazie ħafna, signora, signora Lukas Hartung. President, illum jena qed inħoss jisnu deja vu. Il-Parlament għal darb'oħra irrid iżżid il nefqa tiegħu. Mem l-ebda rieda politika li nifrankaw il-Parlament Ewropew jista' kieku jrid jitlob iktar flus, iktar mill-Kommissjoni 3 miljuni għal Ċipriotti Torok u flejjes biex imorru għant aġenziji bla bżonn 139 għal proġetti fil-tibdil ta' klima, enerġija tar rriħ u idejat oħra. 27 miljon għal pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw l-Iran, l-Amerika Latina u ximmet miljon ieħor issa għal l-awtoritajiet Palestinjani. Skandlu. Tassew skandlu u tassew it-tini ġewwa dejjem nitsolbu iżjed u ma nistawx. Nifmux qed jiġri hemmhekk li ċittadini tagħna. Però hemm ta' dawl. Fortunatament, dana fidejn il-Kunsill u hemmhekk l-Olanda tista' t-esprim il-vito tagħha. Issa kelli ma l-oħra, Sinjur Gariga Poledo, kieġba kazix minuti. Grazie President, kollegi, Kommissarju, Sinjuri ta' Kunsill. Grazie ħafna l rapporter Barzani, rapporter Fernandez, kif ukoll il-rapporter Lavija, illi ħarġu b'dan il-proċediment rapidu u fejn il-ħakna konsens anke foqsma diffiċli ħafna fejn il-gruppi politiċi oriġinarjament kellhom interessi u pożizzjonijiet differenti ħafna. Mill-perspettiva tal grupp politiku tiegħi dan il-budget jaqat l awsterità meħtieġa mal-finanzjamenti meħtieġa wkoll. Aħna nixtiequ illi ma naqblux ma naqbżux il-limiti massimi ta' kategoriji ġi milquħ parzjalment u hemm żewġ raġunijiet konkreti għal fejn dawn inqas inqasmu inqabżu bħal pereżempju seba' programm għafas u il-politika tal-viċinat ma suppost ikun diffiċli nieħu ftehim ma sirf f'dan l-qasma finanzjament tal-iter huwa problema fitura iktar mill-li ta' dan l-eżerġizzju ta' budget jiena ma sax naċċetta illi il-kontijiet tal-2012 jiġu mibdula ħafna minħabba pożizzjoni ta' kunsil dan il-qasam fir-rigward tal-pagamenti u s aħna din nistennew il-konċiljazzjoni, però l-Kunsill ukoll irid jirrifletti wkoll irid ikun flessibbli u irid eh, il-Kummissjoni trid tippreżenta mbagħad budget ehm, ta' emenda sal-aħħar ta' din is-sena kien hemm iżjed livelli tal-kreditu milli kon qegħdin nistennew għalhekk hemm bżonn illi inħallu l-pagamenti ta' madwar 2% li mhuwiex kompatibbli mal-politika ta' riċerka u ta' koeżjoni tal-2012 minn dan il-għat allura l-budget tal-Parlament naħseb li għal dawel darba qegħdin nippreżentaw budget illi huwa ta' sew limitattiv illi naħsbu li hemm sagrifiċċji għal membri eh, parlamentari u ukoll tnaqis ġenerali anke ta' l ispejjeż tagħhom għall-vjaġġi l proset li rapporter. Grazzi ħafna s-Sur Gariga. Issa is-Sinjura is-Sinjur Von għal-minuta nofs. Thank you, uh, uh, President. Can I uh, also thank the, the rapporteur? Grazzi, nixtieq nirringrazzja l rapporteur jina nilqa l-approċ li wassal għad ċifra ta' 0.8%. Jina nilqaw kol li frizar tal-allowance ta' nifiq ġenerali 2012 tnaqqis ta' 5% fil-budget tal-ivjaġġar tnaqqis frankar fil-spejjeż ta' interpretazzjoni u traduzzjoni u frankar oħra li aħna identifikajna fin-negozjati tagħna l-grupp tal-SND xtaq illi kiku morna pass ulterjuri. U għalek aħna fassanna emendi fejn appellajna għalli frizar fl-allowances kollha dan jikludi l-per diems għal 2000 u tnax aħna tlabna wkoll illi naraw x'inhuma l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u nsibu mod kif nistgħu innaqsu n-numru ta' titjiriet business. Aħna tlabna għal studju ta' paragun tal-budget tal-Parlament Ewropew li għandu jitqabbel ma' dak tal-Istati Membri l-Parlamenti u l-Kongress fl-Istati Uniti. Aħna appallejna għal aktar eh, politika tal-bini trasparenti u rridu niżguraw illi dan il parlament fil ġejjien jkun marra f'dwar il-proposti għall iżviluppi f'rigward tal-bin il-ġodda. Jiena xtaqt illi għamilna xi ħaġa oħra aktar minn hekk u nitlob għall frizar fl-allowances kollha għal bqija ta' dan il-mandat kollu kemm hu għaliex jien m'għandix dubju illi stajna minna aktar analiżi fl-infiq ta' dan il-parlament u bekk stajna għamilna aktar ifrankar. Din is bdejna tajjeb u rejna li nistgħu nifrankaw u fl-istess waqt nistgħu inħarsu il-funzjonament xieraq ta' dan il-parlament. Grazzi Survon. Issa l-Onorevoli Alvaro l minuta u nofs. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Morgen, Herr Kommissar. Guten Morgen an die Ratspräsidentschaft. Ich glaube, der Berichterstatter Fernandes Grazzi, President. Jina naħseb illi il-rapporter Fernandez dwar dan il-budget huwa kellu suċċess kbir, kellna kooperazzjoni kostruttiva liktar ma' segretarja ġenerali, mal-presidenza, il-buro, aħna kontribujna biex nizguraw illi il-flus ikunu jistaw jiġu minn fuqa b'mod effiċenti fi żmien fejn l-istati membri kollha qegħdin jitkellmu dwar il-kriżi u kif nistgħu insolvu din il-kriżi aħna imxejna b'mod tajjeb ħafna aħna rnexxinna nifrankaw 47 miljun. Sur Vont kellem dwar dan f'persentaġġi. Ovvjament hemm aktar potenzjal fejn nistgħu nifrankaw ma rridux ma nix għalfejn nixtru bini għal 30 miljun meta niltaqgħu hawnhekk Jina zgur li l-flus nistgħu nużawhom b'mod aħjar. Jina nemmen ukoll illi hemm potenzjal għal aktar ifrankar u nistgħu kol ikonna amministrazzjoni aħjar jekk il komitat dwar il-budgets ma jarax biss l-intestaturi li eh, fihom il-Segretarjat Ġenerali qed jipprova qed jipproponi li frankar imma jekk iħares li l-istampa ġenerali kollha kemm hi. Għaliex hekk biss nistgħu naraw l-istruttura xissarraf, nistaw nifrankaw ħames darbiet iktar jekk nintaqgħu ġewwa Brussell flok fi Strasburgu darba fix-xar. Grazzi onorevoli onorevoli Alvaro. Thank you very much uh, indeed, Mr. President. L-Onorevoli Ellis, grazzi, President. Jena nishti nappoġġa l-linja tal-grupp tiegħi Ġifiri, illi għedin niprofaw naraw xinu xinu li frankar u kol il-fondi ta' nfiq għal-budget 2012. Sissa, fid diskussjonijiet provajna nifuka fuq il-prioritajiet għall-Unjoni Ewropea, iżda fil-rigward ta' diskussjonijiet il-gbar illum għada bnadi oħra kif ser nindirizzaw il-problemi ta' dejn tagħna illi f'din il-proċedura l-2012 ma fukajniex biżejjed fejn nistaw niġġeneraw frankar fil-budget biex bekk nkunu nistaw nsibu il flejes għal programmi tal-ġejjieni dwar il-kompetitività, l-innovazzjoni u bnadi oħra fejn għanna qbil mifrux fil-kamra. Aħna tajna tarif l proċedura tal-budget dwar kif nistaw nsibu fond ta' frankar ta' madwar 2 biljun fejn implementajna l-linji kif għandu jkun aħna rridu nikoperaw mal-Kunsill, irridu nifuka fuq dawk il-linji fejn aħna nistaw naraw fejn qed nonfqu il-flus b'mod mhux effiċenti u b'mod mhux għaqli. Grazzi ħafna, issa għal minuta u nofs għanna s-sur Alfonsi. Oui, Monsieur le Président. Iva, Sur President. Il-grupp tagħna serja stjeni fil-vot Dan għaliex minnaħa aħna maħniex kuntenti bin-nuqqas ta' azzjoni tal-Kummissjoni dwar l-enerġija. Mill-aħħar dibattitu tagħna kellna diżastru nukleari ġo Fukushima, il-Ġermanja, l-Italja talmu il-talimiet tagħhom u fil-Kummissjoni maħniex naraw ċaqli xiftit ir-finar fil-marġni iżda għadhom jappoġġaw il-proġett ITER illi jiswa ħafna flus u affarijiet bħal gas tax xaħx xejl gas. Kien hemm tnaqqis ukoll min-naħa tal-Kunsill l-2012 huwa fl-aħħar tal-proċess ta' kuntratt tal-2007-2013 x'qed jagħmel il-Kunsill? Il-Kunsill qed jaqbad u jqaċċat proġetti mhux qed jagħmel frankar. Il-Parlament irrit juri solidarjetà hawnhekk. Aħna irdu nfakru il il-budget tal-Unjoni Ewropea qatt ma kien f'deficit m'hemmx dejn Ewropew. Dan jiġġenera valur miżjud Ewropew li nattakaw l-Unjoni mod finanzjarju, mhux mod kif nistgħu noħorġu mill-kriżi ekonomika finanzjarja, imma ser e, ser ikompli jarraq l-affarijiet. Grazzi ħafna sal minura new Sur Klute. Grazzi President għal snin il-budget tal-Unjoni Ewropea inżam fuq standard stabli, iżda il-kompiti tal-Unjoni Ewropea zdidu ħafna u għalhekk zdidet in-nefqa. Dan ifisser illi kellna noħolqu istituzzjonijiet ġodda misċejn, mil mill-bidunet biex huma jkunu jistgħu jaqdu dmirhom bl-aħjar mod irdu nagħtuhom il-fondi xierqa Fid-dawl tal-kriżi finanzjarja u kriżi tal-banek l-Unjoni Ewropea rrid il-valur tagħha. L-istati membri kellhom idaħlu pjanijiet tal-kupru appoġġati mill-Unjoni Ewropea. U dan kien simili għal pjan marzjali għal pajjiżi tal-Unjoni Ewropea din mhix kwistjoni ta' frankar għall-Unjoni Ewropea imma l-promozzjoni ta' tkabbi fl-Unjoni Ewropea biex iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jsibu xogħol u jiżguraw idħul. Il-proposta tal-Kummissjoni kienet taħt l-istennijiet. Minħabba il sitwazzjoni politika irtu kunem hemm żieda fil-budget. Jekk din mhix prattika, il-Kummissjoni tagħmel l-almu tagħha biex tiġġieled dan it-tnaqqis min-naħa tal-Kunsill. Grazzi ħafna is Kluto, sal-minuta nofsa is Marganti. Morganti. Grazzi President. Grazie President, eżis kollegi. Fuq ta' kriżi bħal din l-Unjoni Ewropea trittati tagħti tweġibiet konkreti tkun valur miżjud li lin miżjieda fil-budget li forsi huwa wieħed hija waħda eċċessiva ma nistawx naqtaw il-fondi l smis fiħdan is-seba program għam għafas. Jina sodisfatti li dan ma sarx. Frontex huwa aspett ieħor importanti. Il-Kunsill kien żbalja li ma tajiex li ta' setat minn ma ta' riżorsi. Hemm il kwissjoni tal-immigrazzjoni, il-kontroll fil-frontieri, u l-Parlament wera li kien iktar responsabbli. Fost l-ispejjeż li għandhom jitnaqsu hemm l-ispejjeż tal-vjaġġi fil-Parlament. Ma rridux noqogħdu nduru mal-lewża, nifrankaw żgur jekk neliminaw Strasburgu dal-baldejjem, it-trattati nistgħu nimmodifikawhom u f'dawn il-kundizzjonijiet fl-aħħar irridu nirrevedu il-kwistjoni marbuta ma' limu is-sede, limi is-sede tal-Parlament. Grazzi, Sur Morganti. Issa għal-minuta naddu għas-Sinjura Wertman. Ja, danke xin, Herr President. Liebe Kolleginnen und Grazzi, grazzi sur President, kollegi. Il-linja tal-Parlament Ewropew dwar il-Budget 2012 hija illi niffukaw fuq l-anijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020. Il-Budget tal-2012 huwa budget imnaqqas għaliex ser ikun hemm 18 il-MEP ġdid skont it-Trattat ta' Lisbona u hemm l-adeżjoni tal-Kroazja wkoll. Għalhekk hemm żieda ta' 1.9 fil-mija meta qabel mal-2011. Din hija l-inqas rata ta' żieda fi 15-il sena dan irridu ngħiduh. Fi snin illi għaddew aħna irnexxinna na, niksbu aktar kompiti minajr zidiet speċjali, zidiet partikolari, per eżempju l-Aġenziji tal-Suq ħieles. Jina nemmen irridu inlestu s-suq uniku u fl-interess ta' zazax tagħna irridu ninvestu fl-edukazzjoni. Jina nixtieq nirringrazzja tliet rapporter Balzani, Fernandez u Berge. Grazzi ħafna, issa għal minuti s-sulla Massur. Grazzi President. Jiena nixtieq nifraħ li rapporters għal ħidma ta' xogħolhom. Jien nixtieq nikkummenta xi ħaġa wkoll. Sentejn ilu, sentejn ilu biss il-kollegi jisom insew il ministri tal-Finanzi akkużaw l-Unjoni Ewropea illi kienet qed fuq ftit u bil-mod wis. Dak iż-żmien il-Parlament kien qed jipprova jsib soluzzjoni għal din it-tip ta' attitudni. Mindu faqed din il-kriżi, il-Parlament ilu jipprova jisib is-soluzzjoni. Il-Kunsill għamel limiti fuq il-budget, limiti li ma nistawx naħarbu għafdak li għandu x'jaqsam appropriazzjoni ta' impenji u ta' pagamenti. Aħna rridu nilħu ftejim. iżda nerba' punti u moħħna. L-ewwel net huwa importanti illi nqisu il-prioritajiet tal-Parlament Ewropew kif għali rapporter L-iktar fir-rigward tal-infiq dwar il-kompetittività u l-Unjoni Ewropea bħala attur globali. Irrid ikun hemm ukoll konsistenza bejn l-impenji tal-Kunsill u il-budget illi huwa allokat għal dawn l-impenji l-iktar foqsma bħal immigrazzjoni jew supervizjoni finanzjarja. It-tielet net. Ġustizzja. Għal dawk il-pajjiżi illi għandhom bżonn l-għajnuna Ewropea b'mod aktar maġġel biex ilaħqu dawn il-pajjiżi ma jridux ikunu il-vitmi indiretti ta' amministrazzjoni ħażina li jagħmlu stati membri oħra. Irabanet. Il-finanzjament tal-programmi flagship, il-programmi ta' prominenza dan huma dwar il-kompetizzjoni li huwa l-aħjar mod kif nixprunaw il-fondi biex nelbu id-dejn. Aħna irridu naraw ser namlu fil-ġejjeni. Grazzi ħafna sur la massur issa għal minuta naddu għas sinjura Herzog. Grazzi President. Jina nishtiq nifraħ li l-Onorevoli Balzani u l-Onorevoli Butikoffer Għandi tlet kummenti. L-ewwel net jista' jkun ma jkonniex aktar flus, imma għandna bżonn aktar Ewropa, għandna bżonn suq uniku b'saħħtu aktar, aktar solidarjetà, aktar għajnuna reġjonali. It-tieni kumment il-budget tal-Unjoni Ewropea mhuwiex spiża imma investiment għal ġejjieni għall ekonomiji tal-Istati Membri. Hekk biss nistgħu niksbu tkabbir intelligenti, inklusiv u sostenibbli. Dan jista' iwassal għal impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Din hija l-ġlieda reali kontra l-faqar. Il-Parlament Ewropew ser iżomm ma' dawn il-punti matul il-proċedura ta' konċiljazzjoni. Aħna mhux ser noqogħdu ninnegozjaw illi nistaw dan il-mod impoġġu friskju l-anijiet tal-2020. Grazie. Grazzi, signor Herzog, issa l-minuta u nofs sur Haglund. Daman, First et takti wara rapportera għazmi jutit gott. L-ewel net, nishtiq nirringrazzja l-rapporters għal-ħidma eccellenti tagħhom. huwa importanti li issa wasanna fl-aħħar ta' dawn in-negozjati, negozjati li kienu qibsa u l-livell ta' nfiq illi aħna qed nipproponu mhux qed jiġi aċċettat mill-Istati Membri għalhekk iridu nsibu soluzzjoni. Jiena responsabbli għal budget tal-2012 fisem il-liberali jkolli ngħid li dan il-livell tan fi kellu jkun inqas. Kena nagħmlu aktar tnaqqis, tnaqqis illi ma ġewx ma ġiex approvat fil kummissjoni U għalhekk aħna ser nastjenu fil-vot dwar din ir-riżoluzzjoni. Iżda hemm xi ħaġa li rridu ngħidu. Irridu ngħidu illi fir-rigward tal-Istrateġija Ewropa 2020 irridu naħdmu iktar dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni. Din hija xi ħaġa tajba iżda s-sitwazzjoni ekonomika hija waħda illi ma nistgħux nħallu il-budget ikompli dejjem jikber mingħajr ma nistabilixxu limiti. Il-Parlament jaf fittex fejn jista' jonfuq il-flus, imma ma jafx fejn jista' jifranka. U nittama illi konna diskussjoni aktar kostruttiva dwar kif nistgħu nonfqu aħjar fid-dawl ta' negozjati mal-Kunsill. Grazie, Sur Haglund. Issa minuta naddu l-kelma l-Sur Epping. Signor Presidente, as we ask citizens to tighten the belt, they ask us... Intomx ettamlu, il-Parlament Ewropew irid eżempju iżda mandux rekord ta' austerita, Kontrarjament il budget tiegħu żdied għal iktar minn 1.6 biljun euro. Sa dan l-aħħar it fil budget tal-Parlament Ewropew kienu bħala kienu jidru bħala qatt kontra l-Ewropa, iżda bħalissa huwa qatt favur l-Ewropa. Pala membru tal-ICR jiena dejjem proponejt bidla tal budget tal-Parlament Ewropew. Flimkien mal-kollega Jeffrey Van Orden jiena dan l nedejt karta fir rigward tad direzzjoni ġdida tagħna biex innaqsu il-budget tal-Parlament Ewropew matul isni b'25%. Din dan id-dokument huwa imsejjaħ Ending the Access u batna kopja l-membri tal-Komitat tal-Budget u l-membri tal-Komitat tal-Kontroll tal-Budget. Aħna irridu innaqsu l-sussidja restoranti, irridu nirrevedu il-reġim lingwistiku u nillimitaw il-numru tal-lingwi għat traduzzjoni ta' dokumenti fi stadju ta' preparazzjoni. Irridu kol nindirizzaw din il-problema tal-House of European History li huwa program mhux floku u ser tkun xi ħaġa illi għalih iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea mhumiex ser jibqgħu jafdaw fina. Grazzi Sur Appink. Issa għal-minuta eh, is-Sur Van Hecke. Nu heel Europa door. Grazzi Sur President. L-Europa qed tiffaċċja kriżi serja u aħna qed noħorġu budget skandaluż. Skandaluż għaliex mhux qed nagħmlu l-ebda sforz biex nifrankaw bħal per eżempju li neħilsu minn xi istituzzjonijiet Ewropej u aġenziji Ewropej li ma jagħmlux sens bħal Komitat ta' Reġjuni fost oħrajn. Jiena ma nafx x'inhu l-użu ta' dawn l-istituzzjonijiet u jiswew il-ċittadini 200 miljun euro. Hemm ukoll 3 miljun illi natu l-okkupanti torok ta' ċipru u diversi affarijiet li naħlu ħafna flus fuqhom. U għanna nipruvaw u koll naqsu l-allowances tagħna u naqsu l-infiq li hemm fil-parlament. Jekk tasbu li jien ipokrita, mela ivvotaw favur aħna li aħna li eh, aħna privileġġati għandna nagħmlu sforz ukoll. Grazzi ħafna Sinjura Menska. Diskutant. Grazzi Sur President. Aħna mhux qed niddiskutu aħna diskutu l-budget eh, tal-2012 meta il-Kunsil qed diskutu l-budget nazzjonali jisu para u kemm xejn ta' paradoss li nivvutaw fuq daw żewġ affarijiet flimkien. Qed nitkellmu dwar il-kriżi u x-xogħlijiet, qed nitkellmu dwar il ħtieġa ta' investiment. Irridu noħolqu x-xogħlijiet. Il-budget tal-Unjoni Ewropea irid ikun budget ta' investiment ta' madwar 95%. qed nitkellmu li hemm bżonn li jkun hemm infrastruttura Ewropea għal teknoloġija u għal trasport rridu ninvestu f'dan is-settur l-Unjoni Ewropea li kbar ekonomija globali. U rridu nkomplu investu f'dan sabiex inżommu l-pożizzjoni tagħna. Aħna stabilixxejna għanijiet għall-istrateġiji tas-sena 2020. Il-budget Ewropew ħajjejna nimplementaw dawn l-istrateġiji Fl-istess jien niżed ngħidu li hemm stati membri li għandhom kontribuzzjoni iktar għolja, hemm stati membri li l-kontribuzzjoni tagħhom hija hija żgħira iżda mbagħad jirċievu jirċievu eh, ma jirċivux indaqs flus ma rajt lebda studju li juri il-validità eh, tal-budget tal Ewropew. Nixtieq nkun naf x'inhi l-influenza tal dan il-budget fuq il-mobilità eh, tax-xogħol. Forsi l-Kommissjoni Ewropea tista' tagħmel studju bħal dan. Kollegi, naħseb li l-Unjoni Ewropea qed tinvesti xaġa li tinfluwenza reġuni kollha fl-Unjoni fl-Ewropa. Rispettivament ta' situazzjoni li qed naffaċċaw bħalissa, aħna lkoll niddependu ejn aħna l-koll nid-dependu fuq dan il-budget, ejn votaw kif inu meħtieġ u mhux natu każ il-populizmu. Grazzi ħafna. Issa nagħti l-kelma lil eh, Sur Marinescu. L-intestatura numru 4 mhix iffinanzjata tajba. U għalhekk aħna kena nagħmlu għażliet illi maħadniex gost li għaminnijom biex Nieħdu stib il-prioritajiet tagħna, riżorsi tal-Palestina pereżempju li huma meħtieġa fid-dawl tal-għażliet tal-Kungress tal-Istati Uniti. Naqna qasna il-bilanċ ukoll fir-rigward tal-politika barranija. L-Afganistan tnaqqis jibes, iżda minkejja ir-riżultati tajbin tal-missjoni tagħna f'dan ix-xenarju l-Unjoni Ewropea hija attur mhijiex mhux ewlieni u għalhekk mhux qed kolla suċċess tajjeb. Miżuri ta' emerġenza hemm problema ta' rappreżentanti speċjali, tnaqqis li jagħmel sens, miżuri ta' tejjija. Il-Kunsill jirrifjuta l-artiklu 51 ċe illi jagħti rwol il-Parlament Ewropew skont il-ftejjim ta' Madrid U għalek għawnek stajna nobsru it-naqis, mux il-Parlament Ewropew illi għazel din il-linja ta' austerita, il-Kunsil ma jistax jibqa mistaġeb bil-konsegwenzi. Signor Gualtieri. No. Grazzi, Sur Gualtieri. Ma jidrix li għaw il-Sinjura Jedra Ġeska, għalek ħanati il-kelma l-Sinjura Grelier. Għattini s-sena, qed naraw loba tal loba bejn l-istituzzjonijiet fejn il-Kunsill u l-Kommissjoni eh, qed jippreżentaw budget illi mhux qed eh, issegwi it-Trattat ta' Lisbona u laqas ir-rekwiżiti ta' sitwazzjoni preżenti. Fih dan il-qafas tal-proġett Ewropew għas-sena 2020 u l-lan tana li nifukaw fuq il-kohezjoni soċjali u fuq l-innovazzjoni għanna bżonna dottaw pozizjoni komuni. Is-Sinjor Balzani, rapporter zammet ma din il-pozizjoni, nirringrazzja ringrazzjata dan. L-Unjoni Ewropea mandiġ biżejt finanzi minħabba il-proġetti t-osterita fl-istati membri u minħabba tnaqis fil-infiq pubbliku dawk li mhumiex privileġġjati qed joħossu l-afsa ta' dawn il-miżuri ta' austerità. Il-Kunsill ma jridx japprova lajnuna ehm, fikel għal dawk li mhumiex privileġġjati. Qed naraw nuqqas ta' solidarjetà E kif resqin lejn is-summit. Grazzi. Grazzi ħafna issa għanna għal minuta s-sur Van Grazzi ħafna. Jien sempliċement xtaqt nagħti komment wieħed dwar l-użu tal-odda eh, flessibli għal sabiex l-għanijiet tas sena 2020 il-proġett tal-viċinat u l-proġett tal-istrutturar. Dawn huma żewġ kwistjonijiet li għandhom valur miżjud fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Qed nitkellmu wkoll dwar eh, problemi fl-implementazzjoni iżda. Kun kont preżenti għall-elezzjonijiet fit Tunezija nista' naraw li fir-rebbija qarbija qed issaqsi għal appoġġ min-naħa tal-Unjoni Ewropea sabiex ikunu jistgħu jiksbu demokrazija u jibnu istituzzjonijiet meħtieġa. il- il-PF7 jgħina illi nilħu l-prioritajiet tagħna f'dawn is-setturi u għalhekk nixtieq illi ngħid il-Kunsill sabiex jaqbel ma dan, grazzi. Tira palabra poru. Grazzi Sur Van issa għal minuta Signora Gravia Kjoġba. Grazzi, President, Iva ninsabu fi krizi imma fil-budget għanna għodda ta' appoċċa l pajizi kolla u dan rridu naraw bħala strument biex nigarantixxu l-investiment fil-politika pubblika li ġbdan il-budget aħna nżommu l-livell ta' finanzjament ta' politika bażika bħal politika ta' koezjoni u l-PACAP għanna font apposta għal miżuri speċifika favur il-produtturi affettwati mi krizi tal-ikoli u aħna ħanżommu kolla postana program Ewropew għal-għajnuna alimentari għall-iktar vulnerabli. Aħna nishtuqu nisħu l-bżon li nsaxħu l-investiment tal-Unjoni Ewropea sabiex ikollna politika ta' tkabbir sostenibli, solidari u intelligenti. Aħna għanna programmi bħal Erasmus, bħal per eżempju Lifelong Learning, il-Youth uh, in Action Programs u għajnuna l-SMEs, dawn huma kollha illi uh, għedin jissaħħu permessa proposta tagħna. Mbagħad għandna kwistjonijiet ukoll ta' għajnuna bħal Palestina jew għajnuna miżjuda lil um, politika tal-viċinat u għal rebbija arbija. Għalhekk jiena nixtieq nitlob lill-Kummissjoni u l-Kunsill sabiex forsi għamlu daqsxejn iżjed ħalli xi nagħlqu ftehim mal-Ewropa aktar ambizzjuża. Grazzi ħafna il sinjura Ġedreġevska mhix edha hawnhekk mid-dera u għalhekk Le, għanzi edha unnek, u għanda tista' tkellem minuta u nofs. Szanowni Państwo, podobnie jak w zeszłym... Signori, passa na oħra għana negozjar ehm, diffiċli għal budget tal-2012 u d-diemna. Jina nixtieq nenfasizza xi aspetti dwar il-pożizzjoni tal-Unjon tal-Parlament Ewropew li nemmen li huma kruċjali u jirrappreżentaw ċerta kontinuità. Nixtieq nikkonċentra fuq il-proġett tal talim matul il-ħajja, il Youth in Action u U il-program il-qafas 7, il-seba program qafas. Jiena nitbissem meta nisma l-intenzjonijiet tal-Parlament li huma li nikkonċentraw fuq il-kompetitività, l-innovazzjoni, opportunitajiet għaż-żgħażagħ, speċjalment meta konsiderazzjoni livelli għolja ta' żgħażagħ edha huwa diffiċli ħafna li żgħażagħ isibu x-xogħol jekk ma jkollhomx il-ħiliet meħtieġa il-budget Ewropew u l-politika Ewropea qatt ma jistgħu jkunu biżejjed. Però jekk nivvutaw għal żieda ħankunu qed nuru d-direzzjoni li nixtiequ nieħdu. Aħna nixtiequ l-Unjoni Ewropea tieħu direzzjoni kabbir u xogħol. Jina u koll nifraħ l-pozizjoni tal-Konsil u l-Kommissjoni li qed jagħtu żidiet għal koeżjoni soċjali jiena naqbel ma' dan u nispera li l-Parlament jaqbel ukoll. Grazzi signora Ġedreġevska u issa ngħaddu proċedura KHDI. Tafu dawna huma interventi ta' minuta biss u għalhekk ngħaddu l-ewwel tas-sura Oui, merci le, Monsieur le Président. Nous avons. Grazie, Sir President. Fi krizi serja irrid għandna budget serju illi qed indirizza l eh, il-problemi. Fl-Ewropa għandna bżonn il-kompetitività, għandna bżonn il-ġibruħna bot reċiproku irridu li nippromuovu ix-xogħol, irridu l-Ewropa li titkellem vuċi waħda. Kif diġa qalu kollegi tiegħi irridu budget illi iżom il-programmi tagħna eh, tajbin u rridu nappoġġjaw l-żgħażagħ, irridu li nżidu b'5% il-programm ta' ta' talim matul il-ħajja u rridu kol nħedġu li kunem il-volontarjat il eh, u kol li u l-programmi oħrajn pal programmi ta' Mobile u youth in action. Irrid ikolna budget federali. Taxxa fuq tranzizzjonijiet finanzjari e kif proposti mill-Sinjor Merkel u l-President eh, Sarkozy. Iridu illi il-budget tagħna ikun oda illi jappoġġa l-Unjoni Ewropea ta' Produtturi. Il-Sinjor Balsi. Grazie ħafna sanna sur Balzi. Ċugermas pirmininkė, iš tikrųjų šiandienas. Grazzi, sur President. Iva, situazzjoni fl-Europa hija komplikata ħafna, inkomplikata ħafna palissa. L-isforzi tagħna sabiex nilħu konsensus fuq il-budget 2012 huwa sforz kbir. Jiena nixtieq nirringrazzja l-kollega tiegħi Sinjor Balzani u oħrajn illi ħadu ħsieb il bozz Iva, aħna nisperaw li kunem deċizjoni tajba fi Brussell illum. Tkun xi tkun iżda deċiżjoni ti tkun iffinanzjata u għalhekk il-budget tal-2012 se jkun ikun budget istoriku. Se jkun budget li stabilizza is sitwazzjoni Irridu nilħu dan il-an. Ma n innaqsu l-investiment, kollegi tiegħi tkellmu dwar dan, irridu nifinanzjaw riċerka u l-innovazzjoni. Irridu wkoll nirrevedu il-politika tal-agrikoltura ħalli iktar il-qoddim il sati membri jkunu finanzjati mod ugwali f'dan il-qasam u hekk ikun hemm iktar ħolqien ta' xogħol. Irridu niffukaw fuq ir-riżorsi tagħna, grazzi. Grazzi ħafna signora Kozziti, sissa s-Signora Matera. Grazie Presidente. Grazie. Sir President. l ħaġa. Nixtieq nifraħ li żewġ rapporters, is-Sinjor Balzani u s-Sur Fernandez, għal budget għas sena 2012 li huwa verament tajjeb u ta' suċċess għal parlament minkejja diffikultajiet li għanna sabiex niprofaw innaqsu l-infiq tagħna minħabba ċirkostanzi preżenti minħabba il-miżuri ta' austerità. Għall-ewwel darba il-budget tal-sena 2012 qed jiffoka fuq iż-żgħażagħ, l-SMEs, riċerka u innovazzjoni. Pala rapporter fil-Kumitat tan-nisa jiena sodisfatta għaliex il-fondi il relatati mal-programm Dafni li, li jappoġġa miżuri kontra il-vjolenza il fuq in-nisa il u reġaw reġa ġi finanzjat u żamm il-figuri illi kien għadin fil-abbozz. Grazzi. Grazzi, signora Matera. Grazzi, signora Matera. Ista Vandalen. President, iż-żieda fil-budget mhux ħajjiġi appoġġjat minni. Il-Parlament irid li jżid l-impenni b'4% u l-ħlasijiet b'5% dan huwa kontrast ma' dak li qed jiġri fil-bliet kapitali kollha madwar l-Ewropa kull imkien qed ikun hemm miżuri ta' sterità qed ikun tnaqqis fl-infiq, iżda qisu l-Parlament Ewropew tjela għajneh lejn realtà. Qed ikompli bix-xejriet tas-sena l-oħra u jsaqsi għal iktar u iktar żidiet hemm sezzjoni fejn iżda l-affarijiet mixi fid-direzzjoni tajba. Il-Kumitat tal-Budget tħawet mill-proposta tiegħi li huwa l-ifriżar ta' 50 fil-mija eh, tal-infiq fuq l-ivvjaġġar. Iżda għatem flus disponibli għal vjaġġar rebija li jmiss irdu niddeċidu jekk din il-figura ta' 15% ma tistax għax tista' tkun disposta għall-użu tal-Parlament. Dan huwa kif għana nimxu fil-futur. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur President. Dan il-budget jagħmilha ċara għal darboħra xinu ma dimensjonijiet soċjali tal-Unjoni Ewropea 1.8% biss tal-prodott gross domestiku huwa 8 biljun inqas eh, mill-qafa sa kif ġi stabilit mill fl-2006 dan huwa tnaqqis kbir għal 2012 ehm, u mhux qed nagħtu każ l-inklużjoni soċjali mhux qed nindunaw il-problemi li hemm fl sati membri anka suġġerimenti li nataw mill-IMF dan huwa budget li qed jipproponi diverġenzi. l-Unjoni Ewropea b'dan qed turi, dan il-budget qed turi li qed ikun hemm eh, rikapitalizzar tal-Banek Ewropew. Qed nitkellmu fuq attitudni aggressiva u wiss, eh, mhux qed nitkellmu fuq il-koeżjoni, x-xogħol u li nippreservaw l-ambjent. Rigward iżda tnaqqis fil-budget 20 miljun euro qed jiġu mnaqsin mill li jiġu mnaqsin mill-servizzi tal-interpretazzjoni u traduzzjoni dawn qed u attak fuq il-multilingwiżmu u ħajġib ħafna problemi miegħu. Grazzi ħafna Sur Ferreira, issa is-Sur Rudik. Grazzi Sur President. Naħseb li l-Kummissjoni il-proposti eh, u l-prioritajiet tal-Komissjoni huma tajbin. Għanna bżonn inħarsu l-qoddim, għanna bżonn u iktar xogħol u għalek li naħseb li l-budget Ewropew huwa eh, abbozzat mod tajjeb li jista' jilħaq dawn jilqal dawn il-prioritajiet. Jiena nappella l parlament sabiex jagħmel eżempju, sabiex jagħti eżempju billi ifadlu huma stess għandna bżonn li jkollna regoli. Għandna bżonn naqsu l-ispiża fil-Parlament innifsu. Irridu li nkunu f'pożizzjoni sal-2014 fejn nkunu nistgħu nilqaw għal kriżi finanzjarja. Forsi fi il-Financial Transaction Tax jista' tkun sors ta' fondi għal mekkaniżmu tal-bailouts irridu nkunu ċerti li t-titoli jistgħu jerġgħu ħalsa. Grazzi ħafna issa s Rubiks. Grazzi, President. Meta nħarsu li id-dokument. Meta nħarsu id-dokument ta' qoddimi, Nara, li dana ma nbidel xej l-istess kategoriji min jieħu iżjed minn jieħu inqas imma ma tantx qisu jagħti impressjoni li qegħdin nippruvaw nfrankaw u ma qasma nista' nifhem x'ħan nippruvaw insolvu bih dal-budget bil-kriżi. Għadin nitkellem hawnhekk dwar il-kap, riċerka tal-xjenza, koeżjoni, kontrollu monitoraġġ. Fil-fatt l-istruzzjonijiet hawnhekk ta' kontrollu monitoraġġ fil-Parlament jiġu u jgħidulna biljuni fuq biljuni ta' euro ta' zbalji ta' fondi li ma jintużawx b'mod tajjeb fl-istess ħin l-istrutturi hawnhekk qegħdin jingħataw inqas fondi. Kif nispjega din l-elettori tiegħi fil-Latvija? Grazzi ħafna, Sur Rubiks. Naddi jissa. Sur Belder. Mikro, ok. Mais surtout notre rapporteur Francesca. Iva, grazie ħafna għal rapporteur Stanas Francesca Balzani da xogħol serju li għamleti. U dan b'xi ma turna xilna ma taqbilx il-ċifri ta' kommissjoni tkompli s-saħħa kloqsma fej l-ispirtu Ewropew irrid jissaħħaħ. Qed naħseb hawnhekk dwar fondi strutturali, riċerka u talim tul il-ħajja. l kunsill donnu mhux qed jarafhom dawn il-proġetti u l-istrateġija 2020 li trid tiġi promossa. Iva fi żmien ta' kriżi titturi liċ-ċittadini illi l awsterità ħad tiġi murija minn kulħadd, imma ma tiġ naqqas il-budget biex imbagħad laqas kun tista' tibni il-futur. ċertament li negozjati ma' konsilħa jkunu diffiċli, pero nittama li il-budget tagħna jkun iffinanzjat mir riżorsi propja. Kieku tajjeb u għal ċertu kapiet ta' stat u gvern ċertu nefqa. E, Ewropea tkun olja wisq ixini tip ta' ekonomija l għedin fija, is-sur eċtris, Iva, President, jiena neħu gost l kumitat dwar il-budget fuq indikazzjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura preveda illi jżid il-budget għall-intestatura tnejn agrikoltura u ambjent bħalissa hemm 12.6% f'termini reali u għalhekk ma nistgħux nilħu għanijiet ambizjużi bħal dawk proposti fil-pakett leġislattiv għas CAP l-ġdida wara l-2013 E kif ġie prezentat ftit tal mill-Kummissarju Ċolus. Iż-żieda li tlabna fil-Kumitat dwar il-budget ta' 200 miljun ta' fondi li jinbatu l-produtturi tal-ħxejjex u l-frott biex jiġġieldu pereżempju il-bakterja li kien hemm is-sena l-oħra nittamaw illi tinata importanza li żewġ intestaturi oħra zida fil-kontribuzzjonijiet lajnuna flikel għal nies fil-bżon fejn il-bażi legali tagħhom qed tiġi diskussa fil-Kunsill u l-bidla li tlabna għażieda tal-flussi migratorji fejn l-Italja hija pajjiż affettwat u qed tibbenefika minnhom minħabba il-konfini tal-territorju tagħha. Grazzi President. Tiena palabra ora. Grazzi ħafna issa fissam il-Kummissjoni, il-Kummissarju Lewandowski Kjoġbok. Grazzi, President. Wara li smajta li skambju ta' opinjonijiet jidher ċar. Illi għat għanna pozizjoni differenti ħafna. Irridu nirrikonċiljaw aħna l-pozizjonijiet waqt il- Laqa ta' konċiljazzjoni f'Novembru jien għandi l-istess impressjoni ta' Sur Hartung, ċoja ta' deja vu. Għadna qegħdin qegħdin nitqatu hawnhekk, għatem l-istess preġudizzji li stem stereotipi għalu imma dana mhuwiex minnu. Emmen qed jgħid illi kulħadd qegħdin jaqtaw qed naqtaf kull intestatura ħlif fit-tnejn mhux minnu dan jiena rejt l-istatistika illi l-budget nazzjonali tas-27 stat membru ftit hemm eċċezzjonijiet illi mhumiex qegħdin jikbru bejn l-2009 u l-2012 għedin jikbru minkejja l-sforzi li għedin jisiru sabiex Eh, jifrankaw jibdlu l-affarijiet imma dejjem hemm l-istess politika ta' trażin imma wkoll eh, rridu ħarsu l-obbligi tagħna għandna pereżempju kwistjoni tal-agrikoltura aħna ħallasna kuntratti fir-riċerka rridu nkunu serji aħna l-bediet li għamilna lid-dinja rbija dwar in-nef addizzjonali u rridu nirrespettaw il badiet li għamilna fit-tmim ta' perspettiva finanzjarja pagamenti fil-koezjoni issa miex nil-qoddin għadna 18.8 biljun inqas mill-abbozz. Għalek, dan huwa l-ewwel stereotip li għat li mhuwiex minnu. Kien hemm ħafna kellima illi qalu illi huwa intellettwalment diżonest li ngħidu li l-budget Ewropew huwa 2% żida minkejja l-opinjoni pubblika dwar il-kriżi finanzjarja u ekonomika fl-Ewropa. Jekk aħna llum qed nippruvaw nżidu l-kofinanzjament għal pajjiżi li huma tassew f'diffikultà dawk is-sitt pajjiżi inkluż il-Greċja u rridu nżidu l-kofinanzjament imma innaqsu il- finanzi il-fondi minnaħa tagħhom għanna l-fondi strutturali li jfissru investiment li jistaw waslu għal impjiegi u tkabbir li jistaw ikunu soluzzjoni għal problema u mhux il-problema infisa. Grazzi. Grazie, signor. Grazie, sur Kommissarju, u issa fissam il-Konsil. Is-Sur Dominik. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Grazzi ħafna, President. Onorevoli membri, jina smajt b'interess kbir dan id debatti su dal U smajt xinu ma l-prioritajiet u l-approċċi ta' din is-sala għal budget tal-2012. Sinċerament ukoll ngħid li fl-aħħar ta' dan id-dibattitu qed għamiltu l-qalb. Qed nifmu issa li mhix kwistjoni ta' business as usual fil fil-modi budget wara budget wara budget dejjem kienu l-istess segwew l-istess proċedura. Il-Konsilj rassaq l-opinjoni tiegħu, il-Parlament iżid kollox, il-Konsilj jgħid Iva, Non sa ma nistawx namlu din il-ħaġa iżjed il-kriżi issa eżitna. Irridu nħarsu lejn il-budget tal-Unjoni Ewropea minn perspettiva differenti l-Kommissjoni għandha reġjun. Il-budget irid jiżdied u qed jiżdied mhux qed jonqos, però dak li rridu diskutu aħna huwa issa l-iskala ta' tkabbir. X'livell ta' tkabbir huwa aċċettabbli għal kulħadd. Ma nistgħux aħna sempliċiment nibqgħu dejjem fl-istess sitwazzjoni ta' dejjem nżidu nżidu nżidu rridu naraw x'inhuma prioritajiet tagħna, irridu naraw x'għandha bżonn l-Unjoni issa, x'inhu dak li huwa assolutament importanti. Kull l-istati membri jagħmlu din il-ħaġa jkollhom budget kull sena għandhom riżorsi limitati jridu jaslu prioritajiet tagħhom, jaraw fejn il-flejjes iridu bil-fors jgħaddu, iridu jaraw huma kemm ħatkun il-nefqa li għandhom bżon sabiex il-linji politiċi tagħhom jibqgħu għaddejjin. Il-fattu illi bħalissa aħna ma nafux se jiġri għada, ma nafux x'jista' jiġri ftit xhur oħra. Għalhekk iħassibni daqsxejn l-approċċ tal-Parlament illi nofqu l-marġuni kollha, nimmobilizzaw l-istrumenti tal-flessibilità. Jekk iġri xi matul is-sena ma jkollnax ma jkollniex fuq xi ma jkollniex flus li nistgħu nużaw ma naħsibx li din hija prassi tajba. Kull sena tal-perspettivi eh, finanzjarji jidu nerġaw nerġaw ninnegozjaw il-qafas finanzjarju multijanwali. mux għalek għamilni il-qafas multijanwali għamilna livell massimu ta' nefqa, kullħat ħada bis-serjeta ħafna, u l appropriazzjonijiet ġew maqsuma skont kriterji ċari. Ma nistawx nifsħu nerġgħu il negozjati kull sena nażlu numru ġdid kull sena x'dan ħajjin mina. Il-loġika kollha li jem wara il-qafas finanzjarju multianwali. Aħna rridu nfasslu budget għall-Unjoni Ewropea għal ġejjieni inċert. Aħna rridu zgur nerġgħu niksbu fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej għax ma jistax ikun li nibqgħu ikolna dawn id-dibattiti twal komplikati mill-istituzzjonijiet, kulħadd jgħid li ju qiegħed hemmhekk ċittadini ma ċittadini ma kellhomx idea qegħdin jagħmlu l-istituzzjonijiet. L-istituzzjonijiet jridu jkunu kredibbli, jridu juru li huma kapaċi jagħmlu xogħolhom u jilħqu ftehim fi żmien predefinit għall-interess ta' kulħadd u ħaġa oħra illi m'għandniex ninsew. Bħalissa il-kriżi li għanna qoddimna diskussjoni illi ħassir illum fil-Parlament Ewropew dina tirrigwardja id-dejn eċċessiv tal-Ewropa u dan jfisser li l-Unjoni Ewropea fil-passat nefqes wisq. L-istati membri kienu qegħdin u wisq flus. Dana jurina ħaġa waħda. Illi nkomplu nanfqu l-flejjes anki meta jkollna l-problemi, miex politika tajb inti bandekx ma toqgħodx tonfoq il-flus iktar fil-problema għaliex mhux neċessarjament li tonfoq iżjed flus ħajwaslek għal soluzzjoni u għalhekk qegħdin issa fejn qegħdin għalhekk għandna din il-problema qudiemna issa hemm bżonn impoġġu bil-qiegħda u naraw x'inhuma il-prijoritajiet tagħna l-Kunsill mhux qiegħed jiddubita mill-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea sempliċiment qed ngħidu ejja npoġġu bil-qiegħda ejja niddiskutu dwar kif nisfaħ dan nistaw b'mod b'daw l ġdoti limitati li għanna namlu l-massimu possibli. U ħagħuħra biex nikkonkludu, aħna ta' spiss nitkellmu dwar kif nixtiequ ngħinu lil ċertu stati membri speċifiċi nagħtuhom daqsxejn flus ħalli jagħtu spinta l-ekonomija tagħhom. Imma ma ninsewx ħaġa, il-flus li qegħdin intuhom aħna ġej mill-baġit tagħhom ukoll. L-ewwel huma jridu iddaħlu dawn il-flus biex ituhom lilna ħalli aħna l lura. U din il-problema f'pajjiżi pereżempju, il-pajjiż li jiena ġej minnu, kull biljun minn fuq fuq budget Ewropew dan ifisser illi dan huwa flus li huma flus li ma jistawx jintefqu fuq livell nazzjonali fuq kofinanzjament. Iġifieri aħna jdu nsibu bilanċ jridu niddeċiedu x'riżorsi ħanżommu fil-budget nazzjonali għal kofinanzjament u x'ħajjinat li jingħadda l-Unjoni Ewropea biex ngħinu lil daw il-pajjiżi. Grazzi ħafna Sur Dominik issa għal żewġ minuti is-Sinjura Balzani. Grazie, President. Grazie, President. Nishtiq nirringrazzja l-kollegi kollha, l-Komissarju Lewandowski u l-Ministru Dominik għal dan id-dibattitu. Dibattitu tassew interessanti fejn ħarġet xi ħaġa tassew importanti minnu. Hemm għaqda kbira fih dan il-Parlament Ewropew fir-rigward ta' dan ta' din il-qari tal-budget, ta' dan il-qari tal-budget. Il-Parlament mhux qed jillimita ruħu biex jitlob biss imma qed jipproponi wkoll tnaqqis li ma jħux gost li jagħmilhom fuq l-intestatura erba pereżempju. Waħda mill-aktar kifra il-Parlament daħħal 9 miljun ta' tnaqqis. Għalhekk hija proposta infasla bi sforz. U jiena nixtieq nitkellem dwar dan mhux biex niffinanzjaw il-priorità tal-Parlament Ewropew imma tal-Unjoni Ewropea għaliex l-Istrateġija 2020 mhijiex il-priorità tal-Parlament Ewropew imma hija priorità tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk illum rridu niffinanzjaw qegħdin nitolbu li nużaw l-istrument ta' flessibilità ta' 240 miljun, budget komplessiv ta' 550 biljun. kena il-prospettivi finanzjarja li ġew stabiliti fl-2006 qabel il-kriżi tal-2008 u qabel ma daħal fis seħi trattat ta' Lisbona u għalhekk illum hawnhekk qegħdin nitolbu l-użu ta' strument ta' flessibilità għal 240 miljun biex nibdew niffinanzjaw dawk il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea illi konna stabilejna bħala strument kontra il-kriżi jina nittama illi il-vizjoni komuni tagħna illi tkellem dwar għal-Ministru Dominik tasal ukoll fil-proċedura ta' konċiljazzjoni. Tasal skont it-tifsira veru propja tagħha Huwa diffiċli li nitkellmu dwar priorità jekk imbagħad ma rridux nagħmlu dak il-pass importanti minn priorità bil-miktub isiru priorità vera u propja li nistgħu narawhom jitwettqu l-2020 jinsab fuq l-adba ma nistgħux nistennew qafas finanzjarju ġdid biex nibdew niffinanzjawh. Kif qalu ħafna kollegi, mhux biss iċ ċittadin qegħdin jistennew u qed jaraw ser namlu imma anke s swieq qegħdin jistennew l-azzjoni tagħna nittamaw li fil-konsiljazzjoni nsibu din l-aqda tal-Parlament flimkien bħala awtorità tal-budget u nittama illi dan nagħmluh mill-aktar fis possibbli. Grazzi. Grazzi ħafna żewġ minuti sur Fernandez. Grazzi ħafna President. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lill kummissarju l-rappresentanti tal-Kunsill. Nixtieq nirringrazzja b'mod partikolari li ċadu rapportez kollha illi permezzona nilaboraw dan ir-rapport. Nixtieq ukoll nisħaq illi din il-proposta Seta tisseħ biss permezz tal bura tal-Parlament għamilna negozjati diffiċli ħafna, però kieq taw il-frott u kienet bisseħ tal-kollaborazzjoni tal-Buro tal-Parlament li rnexxilna nilħu ftehim dwar 74 miljun euro ta' tnaqis mill-budget Ewropew. Għandi xi nagħmel xi ftit kummenti l-ewwel net dwar il-frankar mill-servizzi ta' interpretazzjoni u traduzzjoni. Dana blabda mod mu se jipperikola il-prinċipju tal-multilingwiżmu. Il-multilingwiżmu fl-opinjoni tagħna huwa sagru għalhekk in-nefqa ta' traduzzjoni u l-interpretazzjoni ħatkun soġġetta għal ċertu tnaqis strutturali li ħajpermettu it-tnaqis. Dan huwa qatt ta' tnaqis illi per eżempju il-ġimma ssir mhux biss minn nhar ta' tlieta sa nar ta' ħamis imma mit-tnejn sal-ġimgħa u din hija xi ħaġa li aħna konna ddefendejnija minn dejjem u żgur li mhux sajbat il-multilingwiżmu minħabba fek għandna wkoll sħaqna fuq tnaqis ta' 5% fuq l-ispejjeż kollha ta' vjaġġar. Aħna Klabna li titressaq proposta mill buro tal-Parlament sa 31 ta' Marzu rajna li hemm bżonn ta' riserva ta' 15% għal nefqa ta' trasport. U fir-rigward tal-nefqa ġenerali dan hija qambat taħt is-setat tal-Buro tal-Parlament, jiġifieri fil-proċess ta' rikonċiljazzjoni aħna iddiskutejna mal-Buro u ftemna illi dawk l-ispejjeż ħajkunu iffriżati u din hija ħaġa li rnexxilna nagħmlu. Bis-saħħa tal-kontribut tal-membri kollha aħna rnexxilna nilħu rnexxilna nifrankaw ħafna U dejjem qegħdin nimmiraw lejn l-eċċellenza Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet Ewropej qegħdin iħejju budget illi huwa strat imma li jgħinna nilħu il-miri tagħna. Grazzi ħafna li Sur Fernandez sanna Sur. Bogi. Grazzi President. Jiena nixtieq l-ewwel nett nagħti sinjal ta' tama. Nixtieq nittama li issa jista' jkollna dialogu bejn il-Kunsill u l-Parlament bittir li nsolvu il-punti pendenti tal-budget tal-2012 novembru. Wara li smajna jistax għalet il-presidenza Polaka ġemma li għadżit kanna laqa fi Brussel rappresentanti mitla istituzzjonijiet. Aħna ridna nisimaw iġuġin, niskalmu bejnietna u nipruvaw noħorġu kol b'approċ komuni, pero rridu kunu onesti. Onorevoli Ministru Dominik, ikolli najt li dak li għadha kif inti minajt daqxejn l-ispiritu pozittiv li kienem. Aħna membri eletti tal-Parlament m'għandniex bżonn li l-Kunsill jiġi jgħidilna illi inkunu responsabbli u akkontabbli tal-azzjonijiet tagħna m'għandix bżonn il-Kunsill biex jallimni x'għandi nagħmel. Jekk il-Kunsill ma jimportax mill prerogativi tal-Parlament skont artiklu 120. Jena narafkom li jeżistu limiti massimi li ma xin qabzu u jekk intom ħataqbżu dawk il-limiti massimi ma tantx tista' tipponta subajk lejja u tajt lili kif għandi naġixxi b'mod responsabbli u skont il-liġi. Fir-rigward tal istrumenta ta' flessibilità u revizjoni tal-qafas finanzjarju multianwali dana kollu parti mill-ftejim interistituzzjonali. Għaldaqstan nasab illi nistaw kunu kalmi u rilassati dwar id-daqs tal-allokazzjonijiet u il-pagamenti mannix inħaltu il-ħas mal-qarabali. Il-budget Ewropew ma kienx f'deficit, ma kienx hemm bilanċ, anzi il-budget zdit b-37% u il-budget tal-Stati Membri Nazzjonali b-62% fuq medja. Għalek, eja nċaraw dawn il-ħrejjef, eja ma namlux il-budgets Ewropej jisom loba futbol illi pjanati minn minn dawk li mandomx l-aqwa interessi għal-album. Grazzi ħafna issa Naddu għassur Lokagard li xtaq jagħmel eh, punt ta' ċarezza. Kjoġbuk. Chairman, sorry I had to address you. Grazzi, skużani kellimkom, għan ħankellimkom bl-Ingliż għax qed nirrealizza li dak li għattilkom ftit ilu dwar il-pożizzjoni tal-Kumitat ta' Kultura forsi ma wasalilkomx kif suppost. Forsi kien hemm minnkom illi kontu maħsuda tisimaw nil-menta dwar il-figuri dak li għatjena wala fil-fat jena soddisfat ħafna b'dak li intlaħaq. U dan da xej biex nitċara l-affarijiet, jikolli nametti illi jinkwetani ħafna l-fat illi nitkellem bil-lingwa tijaj u ma nġiġ miftijem tajjeb, grazzi. Muchas gracias, señor Lokidar, eh, tomamos nota de su queja. Grazzi, ħadna nota tal-ilment tijak. Imma insomma xorta ċarajt l-punt inti ġifiri ekħajn zelf fil-minuti kif